irridu għom dawn. Grazie ħafna, Signor De Grun. Grazie ħafna nixtieq ningrazzja għal daw kollha li ħadmu mana sabiex fassalna dan id-dokument u jina naqbel li dokument li aħna għandna u bażi tajjeb sabiex aħna nkomplu x-xogħol tagħna jina naħseb u koll li kun tajjeb li nġibdu l-attenzjoni sabiex eh, għal-kunċett tal-adaptation ħalli namlu ċara illi aħna minħabba li ti nitkellmu fuq responsabiltajiet tagħna li għandna sabiex innaqsu l-emissjonijiet aħna għanna nifmu wkoll il ħtijġa li konna politika tajba, politika b'saħħitha u anka li niftehmu dwar kunċett tal-adaptation jiena naħseb fuq livell tal-ambizzjoni jiena naqbel mal-kollegi li tkellmu qabli illi kemm jista' jkun aħna rridu nitkellmu fuq iċ-ċifra ta' 40% f'dak li għandu x'aqsam tnaqqis ta' missjonijiet. Jiena naħseb ukoll li l-ammont ta' finanzjament Bot speċjali meta aħna qegħdin nirreferu fil-paragrafu 8 li għawek eh, għanna ekwatata eh, ċifra speċifika, jina nasab li din ċifra hija baxxa wis, għanna nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi anke meta nitkellmu dwar il-fondi. Issa jekk qed nitkellmu fuq il-finanzjament, jiena naħseb li m'għandniex biss nitkellmu dwar dak li aħna naħsbu illi il-flus fuq xi xan aħna nasbu li l-flus għandhom jintefqu iżda għandna nitkellmu wkoll fuq il-mekkaniżmu tal-fondi. Għandna nkunu iktar speċifiċi u għandna nieħdu impenn għal dak li għandu x'jaqsam mal- ma diskussjonijiet tagħna mal-Kunsill u aħna naħsbu li għandna ngħidu ħafna iktar fuq il-mekkanizmu li ħanużaw sabiex inqasmu dawn il-fondi. Jina naħseb li għandna nsaħħu wkoll dak li aħna qegħdin najdu għawek dwar il-trasferiment ta' teknoloġija u anka dwar il-deforestation, deforestazzjoni forsi aħna nistaw nitkalmu fuq uh, zero net deforestation. U bekk nappellaw li tittieħed azzjoni dwar din il-miżura. Jiena naqbel ukoll mal-fatt li fid-dokument l-ewwel net iridu nagħmlu ċara li aħna nafu li tnaqqis tal-emissjonijiet iridu jsiru anke fil-pajjiżi industrializzati, mhux biss ikollna dan l-outsourcing ta' tnaqqis però anka aħna rridu nejnu lill pajjiż li qed jiżviluppaw jekk aħna qegħdin nistennew li anke huma jagħmlu it-tip ta' kontribut illi aħna qegħdin nittamaw li jagħmlu jżommu mal-impenn tagħhom u jżommu wkoll mal-ftehim internazzjonali li naqsu l-emissjonijiet. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nirringrazzja lil dawk li ħadmu fuq din ir-riżoluzzjoni li hija eċċellenti, rrid ngħid xi ħaġa li forsi se toħduha bi kbira aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew nirrappreżentaw ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-weekend li għadda f'50 pajjiż fid-dinja kollha anke fl-Unjoni Ewropea tip ta' konferenza ta' konsensus fej inaqdu mit ċittadin kull għal kull pajjiż biex għom xi mistoqsijiet dwar il-bidla fil-klima u dwar eh, l-anijiet u l-eżiġenzi tagħhom. Il-pajjiżi kienu maqsumin fit tlet eh, kategoriji, dawk tal-annes wieħed, il-brik u l-oħrajn il-rizultat ta' dawn il-panels li eh, jinsabu fuq l-internet li tistantikom l-indirizz kienu ambizjużi ħafna. Jridu għallu li l-urġenza hija ovvja għal 80% ta' pajjiżi tan-naħat isfel tad-dinja u 47% eh, eh, għal dawk tal-naħata fuq. Meta ħna najdu illi bidla fil-klima tinkwita l-iktar pajizi sinjuri dan mux minnu jekk ma niftakarx ħażin bejn 60 u 65 fil-mija jixtiequ illi l-isforzi tagħna jilħqu bejn 25 u 40 fil-mija jew iktar. Ġifir meta aħna ngħidu 25 fil-mija biss qegħdin ħafna nagħmlu ħafna inqas minn dak li qed jistennew minna iċ-ċittadini tagħna. Kien hemm ħafna mistoqsijiet li sarulhom ġifir ta' min jaqrah dan id-dokument. Il-pajjiżi ta' nofsinhar anki dawk li huma l-inqas avvanzati lest li jagħmlu l-isforz tagħhom jridu jikkontribwixxu għall isforz fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. U hemm biss 16 fil-mija tal-dawk tal- tal-pajizi tal-nofsinar illi qalu illi dawn l-affarijiet mhumiex propjament problemi tagħhom. din kienet konferenza mhux xjentifika veru imma ġiet organizzata mid-Danimarka uh, kien hemm eh, istruzzjonijiet ta' xi 400 paġna sabiex kulħadd jaħdem bl-istess mod dawn huma l-affarijiet illi ċittadini tagħna Ewropej jistennew minna u li ċittadini tad-dinja kollha eh, jistennew minna. U din hija responsabilità tagħna li xwara kollox aħna nirrappreżentaw il-ċittadini tagħna issa dwar l-Amerikani. Maħna se nagħmlu xejn jekk ma nġellux lil ehm, l-Amerikani jirrispettaw l-impenji tagħhom mija fil-mija. Għattu li se jkun hemm delegazzjoni li se tmur fl-Istati Uniti fl-aħħar ta' Ottubru u naħseb li huwa importanti li apparti il-laqat mal-membri parlamentari Amerikani li tista' jkollha delegazzjoni rridu naraw jekkux possibbli li norganizzaw anki fuq l-internet dialogu bejn il-ċittadini Amerikani u dawk Ewropej sabiex nibbol nimmobilizzawhom il mill-Istati Uniti kien hemm biss seba' stati illi ħadu sem f'din il-konferenza li għattilkom fuqha. U huma dawn dawk li ħadu sem u jridu jkunu koraġużi fil-miżuri li jittieħdu, forsi iktar mill-President Obama. Kif nistaw aħna nikkomunikaw mal-ċittadini mal Amerikani, forsi din hija xi ħaġa li aħna għandna niddiskutuha wkoll. U l-aħħar punt qabel ma nikkonkludi dwar il-finanzi. Jekk aħna ma jkonniex finanzi pubbliċi internazzjonali immirati maħna se naslu xejn barra mill-krediti tal-karbonju irridu insibu fondi taxxa fuq il-karbonju fuq il-karozzi tal-linja jkun xikun biex naraw illi il-pajizi tal-naħa ta' fuq eh, jgħinu l-pajizi tal-nofsinar biex jaddattaw ruħom għal-bidla tal-klima. Eh, L-adattament Aħna huwa importanti rridu naddattaw l-imġiba tagħna biex namlu dak li hemm bżonn ah, biex ma, ma tkomplix tinbidel il-klima tagħna. Irridu wkoll nuru li ċittadini tagħna kif eh, il bidla fil klima se teffettwa l-ħajja tagħhom iktar ikunu jridu illi aħna eh, u jgħinuna biex aħna nsibu soluzzjoni f'Copenhagen. Grazzi. Kampagne der Europäer zu amerikanischen Senatoren. Äh, ich ähm, habe äh, vielfach gehört, dass. Äh, Jena smajt ħafna okkażjonijiet fil fat illi l-Amerikani huma assassinati biċ-Ċina u mux bl europa L-Amerikani ħin kollu qegħdin joddu attenti għal fat għal ċina u jaraw jekk hux jizommu jagħmlu jżommu mal-impenni tagħhom. U fil-fatt rajt uh, kampanja tal-internet li kienet iffokata fuq is-senaturi Amerikani, però ma nsibx din ħaj kollha suċċess minħabba li l-Ewropej ma tantx huma jikkonsidrati li huma daqshekk importanti bħala msieħba bħal uh, Ċiniżi. Schmidt, grazzi ħafna Sur President. Jiena rrappreżentajt <clears throat> il-Kumitat fi Stokkolma nhar it-tnejn li għadda u dak kien dwar is-suġġett ta' deforestazzjoni u l-erda tal- tal-foresti madwar id-dinja jiena nixtieq infakkarkom fir-riżoluzzjoni li kien li kif temna dwarha f'April. Illi koprit ċertu punt importanti bħal padrittijiet tal-ċittadini aspetti importanti ħafna tal-preservazzjoni tal-foresti u din kienet riżoluzzjoni verament tajba. U lan, lan tana għandu jkun ta' 40% jekk aħna verament rridu nkunu serji fil-fatt li nixtiequ eh, nilqu dan il-limitu ta' 0 gradi Celsius dan it-naqis u għanna fil-fat nistabilixxu għanna nil-provaw nilħu din iċ-ċifra ta' 40% u nistabilixxu ċifra ta' 30 biljun euro. Jiena naħseb li żgur illi mill-inqas għandna jkollna 40% fil-Unjoni Ewropea bħala tnaqqis tal-emissjonijiet, però dan għandu jkun bilanċat bl-ammont ta' flus dedikati għal fondi sabiex nejnu l-pajjiżi li t-jizviluppaw sabiex huma wkoll naqsu l-emissjonijiet. Nasab jekk nagħmlu hekk inkunu ambizzjużi ħafna. Naħseb li huwa importanti illi iċ ċina wkoll tagħmel kontribut tagħha U ċ-Ċina għandha tkun suq eh, għandha tkun ikkonsidrata bħala suq importanti għall prodotti tagħna, anke l-prodotti tal-elettriku, l-enerġija tagħna. Hemm bosta tip ta' xkieli li jitpoġġew quddiem iċ-Ċiniżi u aħna rridu nneħuhom dawn l ixkiel Aħna għandna prodotti li huma effiċjenti ħafna dak li għandu x'jaqsam l-użu tal-elettriku l-enerġija. Fl-Ewropa ura aħna ngħidu illi għanna nistabilixxu 30% bħala għan tagħna però nasab li aħjar nistabilixxu għan ta' 40% dan huwa tajjeb għalina anke l-ambjent u naħseb illi bekk forsi ikun hemm min jixtieq illi jieħu sem minn dan is-suq. Enħidu per eżempju il-kas ta' Spanja. Spanja tmur lilin mill- mill-għanijiet ta' Kyoto b'35% allura kif Spanja ħadd tilħaq l-għanijiet sas sena 2012. Jiena naħseb li Spanja għandha tagħmel xi ħaġa anke fuq il-livell nazzjonali inkella s-sistema mhijiex ħa taħdem. Aħna f'Kopenhagen irridu nuru bitċar li aħna qegħdin nieħdu bis-serjetà dawn l-impenni li ħadna. Sissa, minħabba li żgur li ħadd ma ħajħodna bis-serjetà jekk ma nagħmlux ċara, il-Ċiniżi u l-Ġapponiżi wkoll jixtiequ jkunu jixtiequ jkunu serju li jittihdu bis-serjetà. Hemm riċerka interessanti ħafna li qed turi li jekk aħna naqsu il-ħinijiet ta' ħidma jista' jkun mod effettiv ta' kif aħna nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. U din tista' tkun xi ħaġa pożittiva speċjalment minħabba li l-livell ta' qatt huwa daqshekk kolli fl-Ewropa jien mhux noqgħod nitħallef il-kwistjonijiet kollha illum, però hemm bosta kwistjonijiet illi nixtieq nitkellem dwarhom u hemm ħafna ħafna ħaddiema li qegħdin isofru minħabba burnout Eh, u eja kbira. Jiena naħseb li jekk inti tista' tnaqqas ix-xogħol eh, naqqas il-ħin dedikat għax-xogħol tista' tiddedika iktar ħin għall familja u tirrispetta aktar l-ambjent bekk. Signora Grostet. Grazie, Signora President. Jiena rrit ngħid lill kollegi tagħna li għadhom kif inaqdu magħna f'dan il-Parlament illi dawn, dawn il-problemi mhux ġodda in snin naħdmu fuqhom dawk li l għaw jafu inna niġġieldu kontra l-bidla fil-klima fakkarkom xkin eh, x'kien sar xogħol kollu li sar fil-kumitat temporanju eh, għall-bidla fil-klima meta llum nisma' min jajt etnajt nisajna edha f'xirkan tawnek min jajt 20, min jajt 50, min jajt 40 fejn il-kredibilità fejn u realizmu tana di qed niskanta u nistaġeb jien hawnhekk aħna hawnhekk membri parlamentari rridu nkunu serji f'dak li qed nipproponu rridu inqisu koll l-istatistika kollha il-fatti il fuq il-bidla tal-klima imma wkoll informazzjoni ċerta u fatti ekonomika wkoll. Il- laqat li kienem fl-Istati Uniti u rew illi dawn għadhom lura u jina kont pjuttost pessimista meta rajt kien għaddej u x'sar. L-Ewropa trid tkun eżemplari imma dan ma jfissirx illi rridu inwadbu l-ġebla fuq saqajna, nippruvaw nagħmlu dejjem iktar mill-oħrajn imma mbagħad e, e, nitilfu il-kredibilità tagħna għal daqstant maħna se nikkonvinċu lil ħadd għax ma jirnexxinniex nilħu l-għanijiet li nifissaw. Bir-raġun e, ngħidu illi l-Istati Uniti iħarsu lejn iċ-Ċina ħajaraw x'inhu għaddej u min jaf jgħidu meta jarawx qed jiġri fl-Ewropa noqogħdu attenti aħna ħadna penji għal Copenhagen. Għandna nirrispettaw u marrux lil minnhom. Jekk aħna nirnexxinna nirrispettaw l-impenji tagħna, allura mela tassew nkunu mxejn għal qudiem U jekk aħna jirnexxinna nirrispettaw l-impenji tagħna mela mbagħad ikkonna dmir li morru lil ma rridu nimxu pass pass, imma nirridu naslu fit tarf u nibdew niġru qabel ma nimxu maħna se naslu mkien. Jekk aħna jkonna miri ambizjużi wis, xorta maħni se nilħquhom u nfallu. Naħseb illi l-aħjar huwa l-aħjar mod huwa illi irridu nuru lill-kollegi eh, tagħna illi il-temperatura ma tridx tola aktar minn dawn iż-żewġ gradi. Meta aħna nitkellmu dwar it trasferiment tat teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iva rridu nagħmlu hekk, irridu naqsmu magħhom mm, il-mezzi u l-metodi teknoloġiċi tagħna imma u wkoll eh, nirrispettaw ehm, id-drittijiet ehm, tal-proprjetà intellettwali. U jekk aħna ma jirnexxilniex sfortunatament nikkonvinċu lill-Amerikani għaliex għandhom affarijiet oħra fuq xiex jinkwetaw, mela allura ma jkunx hemm ftehim internazzjonali jew ikun hemm eh, ftehim illi ma jkunx sodisfaċenti, allura mbagħad il-Kummissjoni trid tipproponi mekkaniżmu li tagħti eh, eh, kwoti għall-emissjonijiet tal-gas b'effett serra sabiex toħloq tip ta' armonizzazzjoni għal kondizzjoni tal-kompetizzjoni mal-pajjiżi illi għadhom ma mandomx il-miri li għanna ħna fl-Unjoni Ewropea. Għallek, għodu attenti kollegi, il-koll għanna l-istess rida, kollox irridu namlu biex nġildu kontra l-bidla fil-klima, ma jekk joġobkom, ejjew nkunu realisti, ejjew nimxu pass pass, ejjew namlu pressjoni fuq l-Amerikani, fuq l-imsieħba tagħna li rridu wkoll ikunu involuti fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima, imma jekk noqogħdu sejrin 40%, eh, 50% u dan l-unika ħaġa li serna xinna nagħmlu għal nitilfu l-kredibilità. Naħseb illi rridu nżommu f'moħħna illi fil-fatt min nisa sa' Copenhagen irridu nikkonvinċu lill-imsieħba tagħna Amerikani imma ejjew noqdu attenti li ma badbux il-ġebla fuq staqajna. Grazzi ħafna, Signora Grostet. Signora Durban, point of order, grazzi ħafna, Signor Sur President. Jena naħseb illi s-soltu nishtin fakkarkom li da s-soltu nitkelmu mill-ewel wara il-kellim aħna ħanpoġġu għawek Ġurnata siħa nafu li s-soltu is-sound ikun tajjeb ħafna u hekk, però verament ħataqbadni u ġieħ ta' ras naħseb sal-ħart il-ġurnata. Tisma' il-persuni li jitkellmu darbtejn u tinkollu rid noqgħod nilbes il-headphones anka l-lingwi li nista' nifhem aħna provajna ngħidu dwar dan il-fatt li ċer tal kumitatu għal għallinna li juħaj jipprova jisolvi l-problema. Però naħseb jekk għan sejrin sejrinek, żgur li ispicċaw ħażin. Inti għadha kif għattinna li situazzjoni ma tjibieċ hawnhekk aħna l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu huwa li nitolbu lit-tekniċi biex jirranġaw l-akustika sabiex intom tkunu tistgħu issegwu dak li huwa għaddej b'mod iktar komdu. Eh, l-aħjar ħaġa li tagħmlu huwa li meta eh, tkun qegħdin titkelmu tpoġġux il-headset rip tal-mikrofonu ta'kom għalix un ikun hemm dak il-feedback forsi tistaw tamlu sforz biex tiftakru sabiex mandejqux lill-oħrajn. U issa nagħti il-mikrofonu lil hemm point of order ieħor jekk jogħġbok. Sur Karl Heinz Florence, Sira President, jina nejra lik, minħabba li inti tant għandek impressjoni tajba ta' din il-kamra u tal-Parlament, però hemm minni li jekk inti tares lejn l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew, l-affarijiet jimxu daqsxejn differenti minn hekk minn kif qed inti ningrazzjak. Euh, monsieur Arsenis. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, Signor President. Jiena wkoll naqbel mal-fatt li aħna nidru għet nkunu attomisti zzejjed dwar il-targets tagħna. Anzi, jiena naħseb li mhux qed nkunu attomisti bizzejed rridu nagħmlu iktar. Naħseb li rridu ngħinu il-pajjiżi li qed izviluppaw nipprovdu l-fondi li hemm bżonn. Dan intqalu wkoll fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li bejn 15 u 30 fil-mija għandhom jitnaqqsu f'termini ta' missjonijiet. U eh, din il-prinċipal ta' inqas minn 30% mhux msemmi fid-dokument, però dan id-dokument tal-mozzjoni ta' riżoluzzjoni u wieħed tajjeb ħafna nixtieq nirringrazzja lill-awturi. Aħna naf smajna li l-Amerikani qegħdin jiffukaw iktar fuq dak li tiġri fiċ-Ċina milli fl-Ewropa jiena naħseb li jista' jkun qed jiffukaw fuq eh, xed jiġi fuċċina, ċina però aħna wkoll qegħdin taħt fil-lenti tagħhom aħna bdejna l-rivoluzzjoni industrijali, aħna bdejna din il-problema għal-bqija tad-dinja u allura hija aħna nejnu l-bqija tad-dinja sabiex insolvuha din il-problema. Chris Davis, vous avez la parole. Sir Chris Davis. Thank you, President enjoyed listening to the debate. Grazzi ħafna, President. Nixtaqt nagħmel punt wieħed biss. Kellna konferenza tal-partijiet U tkellimna dwar progress li kienet issir u aħna għedna li rid kollox dal-progress rrid sir pass wara pass pass iżgħar. Aħna f'Kopenhagen nittamaw li nieħdu pass ta' ġgant il qudiem ħalli nistabilixxu l-qafas għal miżuri ambizzjużi. Aħna smajna wkoll il-Prim Ministru se li tkellem fil-Kumitat li qalilna u li hu jaħseb li l-ħtiġijiet minimi sabiex aħna jkollna suċċess f'Kopenhagen irridu aħna fil-fatt nistabliċu dan il-limitu illi ma il-temperatura tad dinja ma titstirċ b'żewġ gradi Celsius u dan il-ftehim għandu jkun ftejim li jista' jkun imsaħħaħ anka fis-snin li ġejjin Naturalment dan kollu ikun skont l-evidenza u provi xjentifiċi. F'dawn il-konferenzi kulħadd ikun qed jaħdem mandati pjuttost stretti, naturalment dejjem ikollok il-Ministri tal-Ambjent li jiġu fl-aħħar jiem b'mandati minn bliet kapitali u jisaqsu kemm għandna flessibilità, però aħna qegħdin nitkellmu fuq impenni finanzjarji kbar ħafna. Qegħdin nitkellmu fuq trasferiment ta' flus minn pajjiżi sinjuri għal pajjiżi l faqra U dan ħajkollu implikazzjonijiet kbar għall-industrija wkoll dawn il-miżuri. Issa, jekk il-Ministri il tal-Ambjent ma jkunux um, kuraġuż biżjed biex jieħdu dan deċiżjonijiet, ħafna drabi fil-konsil insibuhom jippuntaw għom li xulxin u jgħidu l mu mhumiex ambizzjużi biżejjed il-Prim Ministru tal-Renju Unit, mhux tal-partit tiegħi, però qal li hu ħajattendi Copenhagen u aħna nistgħu żgur li noħorġu minn din il-laqgħa nsaqsu lil nfusna il-Prim Ministri tagħna, il-Kanċillieri tagħna jew il-Presidenti tagħna lesti illi fil-fatt jiddedikaw ħin fid-djarji tagħhom ħalli jmorru Copenhagen ħalli jiftemu f'dan l-aħħar mument E, u laqa kruċjali jekk ma jagħmlux hekk din skur li tkun xi ħaġa negattiva. Is-Sur Peter Lees. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum ist das Thema nicht vergleichbar mit anderen? Grazie, signora President, kollegi. Għala ma nistawx ndaħlu ma kwistjonijiet aktar eh, politiċi. Bil politiku, kompromess politiku, mbagħad meta tasal fl-istadju fejn ma tfadal xejn tagħmel. Sur Sarkozy, meta kienet jindirizza l-Parlament, għal li tibdil fil-klima hija differenti għax għandna xjentifiku ċar għalunna biċ-ċar li jekk ma nistgħux nbidlu x-xejrid fit-10 snin li ġejjin, mhux se naqsu l-biossidu tal-karbonju u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin jagħmlu x'jagħmlu mhux se jkunu kapaċi jsolvu l-problema. Dan għaliex hemm punti li nkunu l-ħakna u namlu x-namlu mbagħad ma kunux nistgħu imbidlu x-xejra dilla darba naslu f'punt fejn ma nistgħux l lura. Hemm diffikultajiet jekk int tkun tgħix pereżempju 5 km lil mill-kosta lek ma tistax tagħmel diskussjoni politika biex imbagħad terġa' tmur lura l dak li bdejt tajt fil-bidu għalhekk tibdil fil-klima hija kwistjoni sensittiva ħafna minn dak li qed nisma mill-istati xejn qed inkun ottimista fi ħsibi. Fil-punti speċifiċi inkontra porter għal Parlament Ewropew biex indaħħal l-avjazzjoni għall-ITS u naħseb li din ħatkun waħda mill-kwistjonijiet ewlenin f'Copenhagen. Għandna soluzzjoni Ewropea u ħadd ma qabel imbagħad li s-soluzzjoni Ewropea mhux ser issolvi bil-fors il-problema tal-emissjonijiet mill-avjazzjoni. Kenna zida ta' emissjonijiet mill-1990 u rridu nbidlu din ix-xejra. Rridu naqsu l-emissjonijiet u rridu nisħu fir-riżoluzzjoni li fil-avjazzjoni internazzjonali rridu u wkoll. Naħseb li nistgħu nkunu aktar ambizjużi għax jekk nkunu Ewropej għall-Ewropa u niddiskutu b'mod ċar mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw nistgħu nimxu l qudiem Titira mill-Londra jew mill-Indja l-Istati Uniti ma tiġ titħares bl-istess mod bħal destinazzjonijiet ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw pereżempju. Dan għal diversi raġunijiet. Naħseb li għandna bżonn Eh, domanda akbar u aspettattivi akbar rigward l-avjazzjoni internazzjonali. Laqqas kellna diskussjoni rigward it-trasport marittimu, xjentisti fil-IMO għandhom xi ideat dwar kif ħajkonna tnaqqis eh, tajjeb ta' l-emissjonijiet u kif nistgħu nifrankaw u dan mhux se jasal fl-aħħar mill mhux qed jasal f'Kopenhagen fl-aħħar mill-aħħar għalhekk dispjaċini li f'Pittsburgh dawn il-punti ma semmawx u għalhekk irridu ninsistu hawnhekk dwarhom. Il-finanzjar. Jiena nifhem il-dawk kollha li qalu li għandna bżonn il-flus fl-Unjoni Ewropea fir-rigward it-trasferiment tat-teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda rridu noqogħdu attenti li ma nisbaljawx fir-rigward dan il-finanzjar għal trasferiment ta' teknoloġija din mhijiex il-kwistjoni ewlenija fil-ġlida kontra tibdil fil-klima. Irridu ngħidu lil mexxejja l-pajjiżi li tiżviluppaw li jekk it-tibdil fil-klima kompli sejra hekk kif ġiet imbasra mill-esperti għalhekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ħajbatu ħafna aktar minn dawk il-pajjiżi żviluppati u industrializzati jekk ma jkunniex il-flus għalhekk mhux se jkun hemm bil u għalhekk irridu nnidu sejħal dawk il-pajjiżi li jiżviluppaw u m'għandniex ninjoraw din il-ħaġa. Naqbel ma dak kollu li qal Karl Heinz Florence. Irridu nagħmlu użu tajjeb tal-finanzjar li konna u rridu noqogħdu attenti ħafna. Irridu naraw minn fejn ġejjin il-flejjes, irridu naraw kif ir-riżorsi finanzjarji ħajjeġu ġestiti u kif ħajġu ntużati hemm reazzjonijiet differenti fl-istati membri li ħajajdu li ma jridux iżidu il-budget tal-Unjoni Ewropea aktar iżda fil-Parlament Ewropew għandna nkunu interessati li konna budgets paralleli li iżidu fondi intergovernattivi li ma jkollniex imbagħad kontroll fuqhom. Aħna għandna riżorsi, jekk ma jkollniex dan ir-riżorsi ma jkollniex kontroll fuq kif nistgħu Eh, nimxu l-qoddim, kif għan nispiegaw l-votanti tagħna li aħna għanna bżon budget tal-Unjoni Ewropea li aħna nkunu kapaċi nikkontrollaw li mbagħad jista' jintuża l-ħarsin tal-klima. Naqbel ma' Karl Heinz Florence dwar l-ITS, ma nistawx nitkellmu dwar l-ITS anke fir-rigward l-finanzjar. 50% tal-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu minn oqsma li laqqas huma koperti mill-ITS u għalhekk għaliex il-ħaddiema tagħna fl-industrija jew fil-fabriki tas-siment għalfej għandhom joqogħdu jerfaw il-pis fejn dawn ilhom jagħmlu jixtiequ jagħmlu kontribut. Rridu li kull stat membru jkun impenjat Rridu naraw kif dan ħan inkorporaw fil-finanzjar u jiena naħseb li din hija proposta sensibbli ħafna. Rridu naraw l-industrija x-responsabilta għandna. Mbagħad fl-aħħar għandna bżonn tmexxija politika u naqbel 100% ma' Chris Davis irridu nitkellmu mal-kapijiet tal-istat u tal-gvern u rridu niżguraw li nkunu nistgħu l possibilitajiet tagħna. Irridu nifukaw ukoll fuq is-sur Obama għamel ħafna analiżi u kien qisu donnu xi messija. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ma għamel xejn mhux biss minħabba tibdil fil-klima iżda għax irid jappoġġa l-belt ta' Chicago għal l-op Olimpiku li ħajseħħa 26 darba. Grazzi. Il sinjura Ġurons Xizons. Grazzi, Signora President. u ukoll nissiħet ma' dawk il-kollegi li enfasizzaw li hemm proposti speċifiċi mill-mexxejja globali f'Copenhagen u li ħajdiskutu fil-konferenza ta' Copenhagen dak li huwa fattibbli u dak li mhuwiex. Barra miċ-Ċina nixtieq insemmi pajjiż ieħor li iwassal aktar tħassib għalina. Jiġifieri l-Indja l-attitudni tagħhom għad tibdil fil-klima u l-emissjonijiet twassilna ħafna tħassib. Jina ċert li l-President Obama u l-Istati Uniti u koll għandhom punti ta' tħassib fir rigward il-konferenza ta' Copenhagen. Nishtin nisbdilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra wkoll. It-tibdil fil-klima hija fenomenu orizzontali Fil-bidu aħna diskutajna tibdil fil-klima b'mod esklusiv fiħdan il-qafas tal-ħarsin ambientali. Issa sar iktar suġġett orizzontali fil-Parlament Ewropew għanna numru ta' komitati oħra li jitrattaw dan, jiġifieri l-Kumitat ITRE il il rappresentanti tal-gruppi politiċi istudjaw din ir-riżoluzzjoni għal aktar minn tliet sigħat Fl-aħħar ħrizna bil-konklużjoni li din hija bażi tajba xogħol tal-ġejjin iżda hemm oqsma u kapitli li huma neqsin. U għalhekk aħna fassanna proposti għal emendi nixtieq nappella l-membri tal-kumitat sabiex iqisu l-erba emendi tagħna u jqisu wkoll il-mandat tagħna. Dan għaliex għandna ħafna responsabilità f'dan il-qasam. Ħansemmi xi eżempji. L-iżvilupp ta' teknoloġiji bużu baxx tal-karbonju. Dan ikun fattibli biss jekk ikonna kooperazzjoni kbira bejn ir-riċerka, l-iżvilupp xjentifiku u t trasferiment teknoloġiku. Hawnhekk għandna bżonn modelli ġodda sabiex insaħħu l-kooperazzjoni u t trasferiment u naraw kif ħan saħħu il-pajjiżi li qed jiżviluppaw mhux biss dawk li huma żviluppati. Bekk nkunu kapaċi nsaħħu r-relazzjoni tagħna bejn il-pajjiżi fid-dinja li mbagħad jipprovdilna protezzjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali kif ukoll ta' trasferiment tat teknoloġiji mod ġenerali. Ovvjament aħna ħasbin ħafna dwar il-tnixxija tal-karbonju. Carbon leakage Dan ħajwassal għal trasferiment ta' teknoloġiji mill-Unjoni Ewropea għal pajjiżi li huma lilin mill-kosta dawn mhux biżejjed irridu teknoloġiji ġodda biex nevitaw dan il-fenomenu. Għalhekk nemnu li f'din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni rridu ndaħlu wkoll paragrafu li ovvjament jappella fuq dawk il-pajjiżi industrializzati sabiex jissieħbu mal-Unjoni Ewropea f'dawn l-isforzi. Dwar l-enerġija L-enerġija hija ir-riżorsa ewlenija tal-ħafna mit-tniġis tagħna u l-emissjonijiet u għalhekk għandna bżonn enerġiji li jiġġeddu kif ukoll effiċjenza tal-enerġija li rridu nisħu fuqha mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda kif ħanamluha fih dan il-qafas globali. Kwistjoni oħra, il-kombustibbli ġejjin mill-fossili. Din hija kwistjoni importanti kemm ċina kif ukoll għall-Indja u hawnhekk ukoll nemnu li f'din ir-riżoluzzjoni rridu nappoġġaw ukoll għal kooperazzjoni USA kif ukoll l-iżvilupp għal teknoloġija aktar notfa fir-rigward il-kombustibbli ġej mill-fossili. Nixtieq nikkonkludi, Sinjura President, billi ngħid li l-impetu għal kooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka xjentifika u l-iżvilupp hija xi ħaġa li neħtieġu rridu nfittxu mudelli ġodda f'dan il-qasam li għandha tipprovdi għal trasferiment teknoloġiku li jkun aktar ġust u aktar maġġel. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Minkejja sodisfazzjon li eh, inħoss meta naqra din ir-riżoluzzjoni nixtieq nitkellem dwar il-kapitlu tal-finanzjament. Naħseb li rridu morru lil lin nagħmlu iktar f'dan il-qasam sabiex nkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet tagħna u biex eh, naslu biex namlu dak il qed ngħidu f'di riżoluzzjoni sabiex Copenhagen tippermettilna eh, biex nużaw il-bidla fil-klima biex nisprunaw it-kabbir ekonomiku dwar il-taxxa tal-karbonju fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea nafu x'inhu ma' riski tal-ħrib eh, tal-karbonju. Għalek naħseb illi il-pakket tal-enerġija u l-klima irridu naraw illi kun qawwi sabiex il-pajjiżi jkunu jistgħu jirrispettaw dan il ftejn wara li aħna minna mistoqsija bil-miktub li kommissjoni li tajt li rridu nistennew eh, Copenhagen sabiex ikonna rapport ta' analizi imma li aħna nkunu nistaw ta' sew nixprunaw u najdu minista nuru minista aħna l Unjoni Ewropea nixtiequ namlu fir-rigward tal- eh, carbon leakage u najdu fl-abbozza riżoluzzjoni tagħna x'inhuma l-anijiet tagħna li eh, naġustaw il-proporzjoni ta' kwoti li nirċivu eh, blaħlas fil-sistema fl-ITS fil-fat u miżuri xirqa marbutin mal-konnessjonijiet mal-grid tal-elettriku dawn jiġuna li huma affarijiet illi nistaw indaħluhom f'dan l-abbozz ta' riżoluzzjoni biex eh, f'Copenhagen nuru biċċar x'se jagħmlu l-Ewropej f'dan il-qasam. Grazzi. Merci Monsieur Parnu, merci pour votre Grazzi Sur Parnu, uh, eh, grazzi tal tkellimt fil-qosor. Signora Gutierrez Cortines. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Grazzi, Signora President, ħan prova nżomm fil-qosor. Nixtieq nitkellem dwar il-paragrafu 17 Jien għadna ġejja mill-konferenza fl-Arġentina u kien hemm rezoluzzjoni li ġiet adottata u tajt li l-konċett ta' desertifikazzjoni tittiġi inkluża fil-konferenza ta' Copenhagen. Jien ħan prova rassa zawċ emendi jew tlieta li referu għal dan li ġej. Paragrafu 17 li titkellem dwar l-emissjonijiet li jiġu mid-deforestazzjoni u tawir tal-ħamrija li din twassal la desertifikazzjoni. U għalhekk inħossu li t-tġi inkluża. Fl-istess paragrafu hemm idea oħra li hija importanti ħafna li l-pak irid ikun konsistenti u fl-imkien linja mal-tibdil fil-klima. Fir rigward il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-Unjoni Ewropea ma tridx tallas biex eh, nkabru biex nkontribwixxu għal toħf is-siġar jew il toħta dili u ta' żebbuġ. Dan ovvjament mhux tajjeb u naħseb li l-gruppi politiċi ħappoġġjaw nifdin l-emendi. Jekk irridu l-koerenza u l-konsistenza dan huwa wieħed mill-qasem li rridu naħdmu sowsa sabiex niġġieldu tibdil fil-klima. Rridu niżguraw li konna l-irkupru tal-foresti bħala parti mill-politika tal-agrikoltura għax din hija importanti ħafna. Hemm element ieħor li rridu ninkludu fil-kapitolu tal-finanzjar li rridu nagħmlu sinjal ċar li f'dak li għandu x'jaqsam mal-tibdil fil-klima u l-adattament ħajkun hemm fondi tal-Unjoni Ewropea disponibbli hemm ħafna eh, memorji tal-li moddi fejn tajt li pereżempju l-Indja tajdinna li qed nimxu blura u għalhekk rridu nevitaw l iżbalji li għamlu l-pajjiżi industrializzati u l-Indja fl-aħħar mill-aħħar iddeċidiet li ma tmurx Copenhagen. Għalhekk rridu nkunu realistiċi, rridu nagħmlu sinjal ċar u rridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea tittamel tajjeb għall iżbalji li għamlet fl-moddi u rridu nejnu l dawn il-pajjiżi li jiżviluppaw. Rridu niftakru li dawn mhumiex problemi ta' faqar iżda f'ħafna każi dawn in-nies batu minn nuqqas ta' strutturi biex ikunu jistgħu jiġġieldu biex inaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Irrid ikonna idea aħjar għal wara l-istrateġija wara Copenhagen. Tista' tressa model matematiku biex tinvolvi l-industrija iżda naħseb li l-leġislatura li jmiss trid tifoka fuq it-territorju. Għalhekk irridu nħarsu lejn il-ġuni differenti dwar il-forestrija li rridu dwar il-ġestjoni tal-ħamrija li għanna bżon sabiex nkunu nistaw naqsu l-biossidu tal-karbonju jkonna politika integrata għal kull territorju. Ix-xjentisti jagħmlu bizzejet progress u ħafna xogħol sar diġà biex iwittilna triq sabiex ikonna eh, bażi fuq xiex naħdmu jekk ħanqogħdu nitfgħu it-tort biss fuq l-industrija ħan nissolvu biss parti mill-problema jekk irridu nagħmlu soluzzjoni globali u naċċettaw il-kumplessità ta' din il-problema, irridu nagħmlu analiżi bbażata fuq it-territorju reġjonali. Rrid konna proposta tajba b'dati inklużi b'data u informazzjoni li tkun inkluża biex bekk ikon analiżi xirqa tal-emissjonijiet tar-reġuni kollha differenti. Grazzi, Sur Zalton. Sur President, grazzi. Hawn qegħdin diskutu dokument serju madana kollu Copenhagen ħajkolla żewġ dimensjonijiet, wieħed professjonali u liħor politiku. Jiena konvint li bħalissa dimensjoni politika hija l-iktar importanti. X'int infisser b'dan? Il-kwistjoni soċjali ma tistax taqa' fuq eh, livell politiku biss rridu naraw kif insolvuha, rridu nagħmlu pjani retoriċi iżda ma se nelħqu xejn jekk l-ikbar żewġ pajjiżi li nniġsu ġifieri l-Istati Uniti u ċ-Ċina ma jkunux konvinti biex inaqsu l-emissjonijiet. Il-Ministru Żvedis qal li nistgħu nistennhom l-Istati Uniti li se jagħmlu dak kollu possibbli. Nafu minn protokoll ta' Kyoto dan xifisser li namlu l-almu tagħna. Rridu niċċaraw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-pożizzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Il-konvenzjoni u l-Kostituzzjoni tajt li l-Unjoni Ewropea miex eh, għadu iżda msieħeb tal-Istati Uniti. Kien hemm konsegwenzi serji ta' dan fejn l-interessi tal-Unjoni Ewropea ma kinux rappreżentati tajjeb mill-mexxejja tal-Unjoni stess. L-idea tal-Viċi President li l-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Uniti għandhom jidħlu f'kuntest internazzjonali sabiex eh, l-Istati Uniti jibdew jieħdu l-affarijiet bis-serjetà. X'se ngħidu dwar dan? L-affarijiet mhux qed jittieħdu bis-serjetà meta jkun hemm referendum, pereżempju. Aħna l-Euroxettiċi ħafna drabi ngħidu li ma nistawx nippreżentaw l-idea tagħna fisem 500 miljun persuna, iżda rridu nirrappreżentaw f'Copenhagen il-popolazzjoni ta' 77 pajjiż. Jiena nsiba stramba ħafna li erba prezentazzjonijiet minn ħamsa jitkellmu dwar ir-responsabilità tal-Istati Uniti madana kollu ma jalludu għal xejn minn dan. Madana kollu jena pa konvint li l-Unjoni Ewropea, l-Ewropa f'din is-sitwazzjoni għandha tirrappreżenta 27 pajjiż u 500 miljun ċittadin. Dan mhux biss fl-interess pubbliku iżda koll sabiex l-Istati Uniti eh, bħala eh, pajis li huwa l-aktar li nidġes fil-livell globali biex jieħu l-passi meħtieġa. Forsi mhux rappreżentant indipendenti li rrit jagħmel suġġerament f'dan il-kumitat, iżda hija kwistjoni ta' responsabilità li qegħdin nitkellmu f'dan il-kumitat dwarha u għalhekk għaliex ma nurux ir-responsabilità fil-abbozz ta' riżoluzzjoni u għaliex m'għandniex nibatu rappresentanti f'Copenhagen jiġifieri dawk li vera jridu jamlu xaħġa f'din il kustjoni kollha. Grazzi. Eh, Grazzi. Signora Kalakakis, jekk ġemma. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την εξής Grazie, Sir President. Nishtiq nibda bil-komment li ġej. Inna nitkellmu ħafna dwar il-finanzjar, iżda nix ninsaw li f'din l-ħar sena bejn żewġ u 3 miljun euro diġa' intefqu fuq diversi miżuri relatati mal-kriżi ekonomika. Jiġifieri jekk hemm rida politika hemm tista tiġbor il-fondi meħtieġa. Jiġi minn fejn jiġu dawn il-fondi. U bat nixtieq nagħmel it-tieni kumment. kif dawn il-fondi pubbliċi ħajintużaw u kif u kemm għanna nimmeraw. Hemm prinċipju jiġifieri dak il-prinċipju li min inġes iħallas u dan huwa prinċipju li għandna nirrispettaw u għandna nkomplu napplikawh speċjalment jekk qed nitkellmu dwar l-użu ta' fondi pubbliċi. Ovvjament fejn possibbli min inġess għandu jħallas. Naddi sal l-avjazzjoni interna u l-trasport marittimu li hija importanti ħafna jekk qegħdin nitkellmu dwar l-emissjonijiet. F'dawn it-tnejn naraw eh, li fil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni qed jittieħdu flimkien iżda dawn huma żewġ kunċetti differenti fl-avjazzjoni naraw li hemm iktar tniġġis mill-trasport marittimu, pereżempju f'termini ta' l-enerġija, l-politika tal-enerġija, trasport marittimu għal aktar effettiv fl-franka tal-enerġija. U da ma nix meta nkun qegħdin innidu l-miri tagħna rridu naraw l effiċjenza tal-enerġija. Anki jekk qegħdin nitkellmu dwar effiċjenza tal-enerġija relatata mal-trasport eh, fuq l-art Hemmhekk qegħdin naraw li l-miri tagħna mhumiex ambizzjużi xejn xejn. Fil-Unjoni Ewropea trasport bl-art hawnhekk għandna l-ogħla livell ta' tniġis. Il-karozzi eh, jistgħu jitqisu bħala 50% ta' dawn l-entitajiet li jinniġsu l-avjazzjoni interna, trasport marittimu u r relazzjoni ma' trasport bl-art irridu ntuħ aktar attenzjoni, irridu nħarsu aktar mill-qrib leħ. Irridu niżguraw li naraw li konna l-aqwa miri u għanijiet u nieħdu in konsiderazzjoni anki dawn il-punti. Jekk ngħaddu issa għan negozjati mal-ICO u l-IMO, irridu naraw li ma jkonniex falliment kontinwu fin negozjati tagħna. Jien ħarressa emenda lejn 18 eh, bit-trasport marittimu li għandu jkun soġġett għall-istess miri għal kwistjonijiet oħra. Dan huwa dak li qed nissuġġerixxi bl-emenda tiegħi ninkludi trasporti ġifiri bl-art, ħalli norbtu dawn it-trasporti kollha u fil-paragrafu 19 nħeġġu l-Unjoni Ewropea f'dawn il-tipi ta' trasporti kollha. Mhux biss fil-falliment fl-IMO u l-ICO iżda għaliex ma nistawx imbasru minn qabel fejn ħajkun hemm falliment. Irridu nieħdu l-miżuri meħtieġa iżda lan aħħari huwa li nkunu ta' suċċess u mhux ta' falliment fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sur Nikut. Grazzi, Sur President. Naħseb li ħafna minna diġa semmaw il-mira ta' żewġ gradi li hija importanti għal din ir-riżoluzzjoni u naħseb li xaħġa tajba ħafna. Irridu najdu li din mhijiex mira tal-Unjoni Ewropea iżda hija appoġġjata mill ġitminja Jekk nilħu din il-mira, jiena naf li xienza jla taħdem ħafna snin fuq dan, jekk nirridu nilħu dan il-għan, irridu morru bitnaqis ta' 40% biex ikonna 50% ċans li nilħu din il-mira. U għalhekk jekk nkunu b'saħħitna u deċiżivi f'din il-mira, irridu npoġġu l-miri ġusti. Li Sinjura Grostet li qalet li rridu nkunu kredibbli li minn l-Ewropa, rridu naraw u najt li nħarsu lejn iċ-Ċina li qed toħloq ħafna enerġija ġejja mir-riħ u żmien sentej ħajkollhom l-akbar produzzjoni ta' enerġija ġejja mir-riħ. Dik hija xi ħaġa li ċina tagħmel xi ħaġa bħalissa stess fejn naraw li fejn ikun hemm rida politika ħajkun hemm bidla u ħanaħdmu fuq ekonomija eh, li tħares l-ambjent u din hija xi ħaġa li għandna nagħmlu għalhekk nisħaq biex l-Unjoni Ewropea tkun aktar ċara Tu tkun ċara fil-miri tagħha u taħdem favur ekonomija li tkun qed l-ambjent. Enerġiji li jġeddu per eżempju biex nilħqu mhux biss il-miri iżda wkoll l-opportunitajiet li l-ekonomija Ewropea tista' tilħaq b'ekonomija li tħares l-ambjent u tkun tista' tlaħħaq mal-Istati Uniti u ċina. Grazzi. ċina hija l-akbar produttur f'loqsma kollha u qed jiftħu wkoll ma nafx kemm power stations. Iżda, issa, il- ma rridux nħarsu biss li ċina għal produzzjoni tal-faħam iżda anki għal pereżempju l-enerġija ġejja mix-xemx jew mir-riħ. Grazzi. Um, Grazzi ħafna, ħanżom fil-qosor. Hemm ħafna kummenti li saru li kienu tajbin ħafna. Għandna mozzjoni għal riżoluzzjoni u forsa ħajkonna maġġoranza kbira mill-Parlament Ewropew. Iżda naħseb li għandna nsaħħu ċertu partijiet tat-test. Personalment jiena nifhem li qed nfasslu miri ċari għall-Unjoni Ewropea iżda importanti wkoll li nagħmlu sforz sabiex nilħqu daw il-miri li aħna nkunu nidejna. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nduru lejn dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw iżda rridu nilħqu l-miri tagħna wkoll u mhux biss nittamaw li l-pajjiżi li jiżviluppaw jilħqu l-miri tagħhom. Kifet irridu nsaħħu dawn l-oqsma u rridu xi ħaġa kredibbli qabel ma morru negozjati. Bekk nkunu nistgħu nuru fiċ-ċar li nkunu qegħdin nużaw il-budget tagħna biex nilħqu l-miri ġusti. Nista' naqbel mal-kollegi li dan huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna għandna sfida ewlenija fih dan l-Unjoni Ewropea u rridu nħarsu lejha ġifieri l-enerġiji li jaġġeddu. Nafu li mhux qed nagħmlu f'dan il-qasam u għalhekk il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għadej eċċellenti iżda rridu nsaħħuha. Għalhekk u numru ta' emendi u nifukaw b'mod partikolari fuq l-enerġiji li jaġġeddu u nħoss b'mod sinċir li l-Unjoni Ewropea tista' jkollha rwol ta' pionir fl-enerġija ġejja mir-riħ jekk inħarsu lejn it-tramuntana tal-Ewropa naraw li għanna potenzjal għall enerġija ġejja mill-baħar jew mir-riħ u nistgħu jkollna rwol ewlieni sabiex inħeġġu pajjiżi oħrajn biex isegwu l-modija tagħna. Naħseb li din il-mozzjoni riżoluzzjoni hija punta tajjeb ħafna sabiex nimxu l qudiem fil-politika tagħna. Mattias Grota. Grazzi, President. Smajna fil-dibattitu li l-miri m'għandhomx ikunu għalin wis għax inkella mhux ħankunu nistgħu nerħuħom. Kont kemm xejn xokjat fuq dan. Aħna għandna miri ambizjużi għaliex tibdil fil-klima u l-kriżi ekonomika qed jitkellmu fl-istess mod qed ninkludu dawn l-elementi fil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni tagħna. Hemm affarijiet paralleli nafu li ġlieda tibdil fil-klima ħadd tiswinna ħafna flus bħalma qed rridu npoġġu rridu namlu miri ambizjużi biex ikonna lodot disponibli li nmorru tajjeb f'Kopenhagen. Rridu nkunu ċerti li jkonna moduli tajbin mill-Unjoni Ewropea minn kontinenti oħrajn fejn qed naraw li l-kwalità mhijiex dik biżejjed u dawn kollha qed ikun hemm ksura lihom. Il-ksur tal-pagamenti u koll rridu ndaħlu fl aġenda x'nafu li hemm kumpaniji Ewropej li qegħdin jagħmlu kunsinni f'pajjiżi oħra bħal paċina eh, pereżempju, rridu naraw it-trasferiment ta' teknoloġija wkoll u ma rridux nkunu ottimisti żejjed. Smajna li rridu nżidu l-enerġiji li jġeddu, jiena ġejja minn dan il-qasam fil-qasam tal-enerġija ġejja mir-riħ u rridu nilħu zida fit tliet snin jew erba' snin li ġejjin. Nafu li hemm il-kriżi finanzjarja u ekonomika iżda xorta waħda għandna bżonn finanzjament biex niżviluppaw għodot oħrajn. Fuq il-punti 18 u 19 l CEO, u l-IMO rridu ngħidu xi ħaġa dwar it-trasport marittimu l-avjazzjoni jina nidiskutu, nidikozzjaw mal l-ICO, l-ICO, u naħseb li għanna leġizlazzjoni tajba Eh, fil-rigward li TS u għet namlu l-sforzi kolla possibli biex ninkludaw ninkludu oqsma oħra. Għamennu kull xorta ta' wedit iżda sissadna ma minna xejn. Irridu nkomplu nħarsu bil-reqqa lejn l-ICAO u naraw li nkomplu ninsistu fuq dawn l-affarijiet għax irridu konna sistema għanna fil-fat din sistema li TS u ma nistawx noqogħdu nippritkaw l-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. xaft mid-drabi diġà hija diffiċli nagħmlu affarijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea ma l-istati membri kollha. Għalhekk irridu mmexxu l-istrumenti tagħna u la darba jkollna ġebla tax xewka rridu naraw li l-pajjiżi l-imsieħba kontratwali tagħna jidħlu fl-impenn magħna u ninkludu wkoll l-avjazzjoni. Grazzi. Shans David. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Naseb li mannix ninsew li aħna bħala politiċi nam li provaw namlu ħafna affarijiet bbażati fuq l-arfin xjentifiku manke fuq is-sens komun u nafu illi eh, fil-qasam tax xjenza l-arfin jinbidel kien hemm Einstein li ħarġ bit-teorija tal-relatività U issa smajna minnant Peter Liesel u wilkol kem kemm aħna għanna l-opinjoniet tagħna wkoll jekk wieħed jara xjenzjati u l-esperti li qegħdin jaħdmu f'qasam partikolari ma jfissirx li għandhom raġun. U naħseb illi bħala politiċi għanna nużaw is-sens komun ukoll. Meta nħarsu lejn il-bidla fil-klima, naħseb illi fimna u nistaw nikkonfermaw illi il-fenomenu tal-bidla tal fil-klima jeżisti minn qed ngħid xejn kontroversjali hawnhekk. Ma mbagħad hemm il-bidla fil-klima illi ġiet ikkawżata minn mill imġiba tal-bniedem u nafu li hemm komunità ta' individwi li qiegħda dejjem tikber li għandhom xi dubju jekk wieħed jara l-klima tad dinja din hija sistema komplessa ħafna se jkun biżejjed issa jekk aħna se naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 jew tlieta jew 3%. Le, ma l-affarijiet jinbidlox anki l-istimi li ħarġu mill-computers juru dan. Rridu nkomplu nagħmlu pressjoni hemm bżonn ta' miżuri Jekk wieħed jagħti daqatajn lejn il-miżuri li aħna għandna fil-qasam tal-politika ekonomika, irridu naraw li dawn ikollhom impatt akbar. Din hija xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna meta nkunu qed niddiskutu dawn l-affarijiet waqt il-konferenza ta' Copenhagen u forsi għanna u koll nerġaw naħsbu xiftit dwar l-idejat fondamentali tagħna, l-prinċipju fondamentali u importanti għalina bħala Unjoni Ewropea li ma niperikolawx l standards ekonomiċi tagħna stess fl-Unjoni Ewropea irridu inkomplu inħarsu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea minħabba ċittadini tagħna u l-industriji tagħna. Iva, hemm il-bidla fil-klima danu minnu, imma rridu noqogħdu attenti wkoll illi meta aħna nippruvaw insolvu problema waħda ma noħolqux problemi oħrajn fuq sma oħra issa dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Fl-Ewropa naħseb illi għandna ħafna opportunitajiet biex aħna namlu użu aktar effiċjenti tal-enerġija lek għanna nieħdu responsabiltajiet tagħna flimkien mal-emsieħba tagħna biex niżguraw li l-Ewropa tkun fuq il-linja ta' qoddim mod partikolari meta aħna kun irridu noħolqu l impiegi U issa nixtieq illi ngħaddi relazzjonijiet li għandna mal-Istati Uniti u Ċina dawn huma dawk il-pajjiżi li l-aktar eh, jagħmlu emissjonijiet ta' CO2 nafu li fiċ-Ċina qegħdin jagħmlu progress kbir qegħdin jippruvaw illi jsibu eh, fonti oħra tal-enerġija li ma jniċsux u ma naħsibx illi l-problema Copenhagen se tkun iċ-Ċina imma eh, pjuttost ma l-Indja u pajjiżi oħrajn u forsi anki l-Istati Uniti anki forsi minn raġunijiet li għandhom il- proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet interni li huwa eh, ftit komplikat. Baqa 18 il-ġurnata ta' xogħol qabel ma jerfa il-Kunsill u eh, bħalissa huma qegħdin jaħdmu fuq il-pakket ta' riforma tas sistema tas-saħħa dwar il-bidla fil-klima, dak kollu li għandu x'jaqsam mal ehm, ma dan il-pakket se jkun diffiċli għal-jom biex jivvotaw favur minħabba il-proċessi interni għat teħil ta' deċiżjonijiet li għandhom. Rridu naħsbu ftit dwar dan għaliex hekk aħna ma, ma, ma nirnexxux f'Copenhagen, rridu naħsbu dwar x'namlu f'dik is-sitwazzjoni mbagħad kif se nimxu minn hemm U nixtieq nagħmel punt ieħor jekk aħna qed eh, naħsbu dwar il-Kummissjoni l-ġdida naħseb illi għandna naħsbu wkoll dwar l-ilma għaliex ħafna mill-konsegwenzi tal-bidla fil-klima huma wkoll marbutin mal-ilma kemm jekk ikun hemm nixfa jew anki jarar, żewġ estremi. U din hija xi ħaġa li żgur se jkollna niddiskutuha fil-ġejjieni u rridu niżguraw għal daqstanti li d-deċiżjonijiet li nieħdu ikunu responsabbli u realisti. Aħna nafu kif ix-xjenzjati u l-esperti jaħdmu f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, is-Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Sur President, onorevoli deputati, se nitkellem fil-qossor l ewwel net jiena rrid nirrepeti li din ir-riżoluzzjoni fl-opinjoni tiegħi ma titrattax il-problemi fondamentali, il-problema tal-bidla fil-klima kif diġà ntqal illum hija problema marbuta mill-qrib għal dipendenza għolja ħafna li għanna fuq il-fuels fossili u l-użu għoli ta' karbonju fl-ekonomija tagħna. Dan huwa dinja problema li tolqot is-setturi kollha U f'dan il-kuntest hemm eh, kontradizzjonijiet qawwija bejn il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għaliex minn banda ngħidu li rridu nkunu fuq il-linja ta' qudiem fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima imma mbagħad mill-banda l-oħra minkejja l kontradizzjonijiet per eżempju meta semmiet il-pak, kontradizzjonijiet qawwijin fil-fatt, inħarsu mbagħad mill-banda l-oħra b'entużjażmu il- eh, ostakoli għal kummerċ dinji il-politika il-kap u eh, il-politika kommerċali tal-Unjoni Ewropea għandha impatt qawwi fuq il-bidla fil-klima li rridu naħduhom f'konsiderazzjoni. Is-sitwazzjoni prezenti toħloq problemi kbar Eh, li eh, eh, edin ibatu l-kumpaniji zaru ta' daqs medja ma' anki u kol minħabba l-effett serra il-konsum li etnamlu l-lum joħloq ċirku vizzjus illi jikontribwixxi bi kbir għal bidla fil-klima Jiena nixtieq ngħid li din hija problema kbira u serja imma mhux fl-ambitu ta' sistema ekonomika li qegħdin fiha bħalissa li ser nixinna nasibu soluzzjoni dan qed ngħidulkom. Intenni l-tħassib tiegħi għalhekk huwa ċertu eh, xettiċiżmu li aħna inħarsu lejn l-dipendenza tagħna fuq l-istrumenti tas-suq. Ngħidilkom li l-istrumenti tas-suq biex aħna kif sejjer nexina nużaw dawn l-istrumenti biex innaqsu din id-dipendenza li għanna fuq il-fuels fossili għat trid tiġi provata, hemm riservi, hemm dubji kif se naslu għal dan it-tnaqis. Nżommu f'moħna konsegwenzi soċjali u ekonomiċi tal-applikazzjoni ta' dawn l-istrumenti anki jekk jirnexxinna u niddubitaw għal tnaqqis effettiv fil-bidla fil-klima, ma dana se jkollu konsegwenzi enormi għal ċerti stati għal ċerti pajjiżi u anki fl-Unjoni Ewropea l-impatt jista' jkun differenti ħafna. Meta nitkellmu dwar responsabilità differenzjata rridu nżommu f'moħħna li dan il-kunċett irid jitħaddem ukoll fl-Unjoni Ewropea peress li mhux biss l-istorja imma anki fil-preżent tal-emissjonijiet u l-kontribut tal-istati membri fl-istorja ta' CO2 hija differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. Grazzi. Grazzi, Sur Bellato. Grazzi. Sur President, jiena inni hawnhekk mill-1999. U ngħid għal dawk il-kollegi tiegħi għal ċertezzi li għandhom u l-konvenzjoni fil-ġlieda li huma ikomplu jagħmlu. U eh, nejr għal dawk li huma konvinti illi il-fatti xjentifiċi eh, jappoġġaw dak li huma jemnu. Jiena qrajt kemm l-artiklu u jiena ma qrajt ebda artiklu illi ikkonvinċini bla ebda dubju li il-bidla fil-klima żgur hija marbuta ma l-attività tal-bniedem. Barra minn hekk staġibt biċertezza wert għalihom dawk il-kollegi illi uh, kienu qegħdin jitkellmu dwar il-toqba il, il fis-saf tal-ozzonju li kien hemm min kien qed jibża illi jimxi fitri għax bżew illi bdew jibżaw illi se jinxtwew mix-xemx għax kien hemm eh, il-saf tal-azzonju li kien qiegħed eh, jittaqab. U hemm eh, l-istorja ta' dak illi mar jipprova jagħmel roqa biex, biex jimla din it-toqba li hemm fis-saf tal-ozzoni, però rridu nkunu iktar realistiċi u xekk. Jiena dejjem kont konvint mill-ħtieġa li rridu inħarsu l-ambjent għaliex hemm bżonn li nħarsuh għalhekk rridu nġildu kontra t tniġġis u din għandha tkun il-ġlieda tagħna jrid kon sens ta' responsabilità imma smajċuħut uħut mill-kollegi li qalu affarijiet minajr ma jaraw x'se jkunu l-konsegwenzi fuq l-attività tal-bniedem, fuq l-attività produttiva, fuq l-attività tal-ekonomija, ta' ċertu inizjattivi teoretiċi li jekk aħna nwet u jista' jkollhom effetti devastanti fuq l-ekonomija tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad ikunu qegħdin niftħu il-bibin beraħ għal dawk il-pajjiżi li diġà bħalissa qegħdin jagħmlu kompetizzjoni żlejali u dumping eh, meta mqabblin ma l-ekonomija Ewropea. Smajnanzi min irid lil dawn jiffinanzjom lil dawn il-pajjiżi, pajjiżi li qegħdin jagħmlu kompetizzjoni żlejali bħal pereżempju ċina, l-Indja, l-Brażil minajr ma nkunu nafu fiċċert jekk dawn il-flus li aħna ntuhom ikunux qed jintnefqu kif suppost għal raġunijiet li nixtiequ aħna jew inkella imorru biex ikomplu e, issaħħu din il-kompetizzjoni li illi huma qed joffru lilna. Jekk aħna inkomplu e, naħdmu għabbażi ta' dawn e, l-ipotezi teoretiċi, nkomplu namlu pisijiet gbar fuq l-industrija tagħna jiġri kif ġara fl-agrikoltura. fejn min qed iħares l-ambjent eh, għaliex jaf li l-ambjent fejn hu jgħix u jaħdem hemm tama għal ġejjieni aħjar u għalhekk hemm bżonn illi iħares l-ambjent għaliex huwa meħtieġ li jagħmel hekk inkunu qegħdin noħolqu kondizzjonijiet sabiex it-territorju tagħna eh, ibati jiġi degradat b'konsegwenzi kbar għat-territorju tagħna, konsegwenzi devastanti. Jiena niqafaw u nilqa l-istedina li għamletinna il-kollega tagħna eh, Signora Grostet. Ejjew nippruvaw nimmiraw u noħolqu għanijiet li aħna nistgħu nilħquhom sabiex l-isforzi li nagħmlu jistgħu wasluna għal riżultati konkreti għaliex dak li smajt il-ħafna jgħidu hawnhekk neftin il-kamra edin jimmiraw għal prinċipji li huma eh, eh, appoġġati minn teoriji li mhumiex ipprovati li jista' iwasluna mbagħad eh, li biex nix darba nindunaw illi għaddewna biżmien. Fuq dan naħseb li huwa importanti li naħdmu l-kol fl-imkien sabiex ninvestu b'konvinzjoni dak li huma il-fonti tal-enerġija ta alternattiva imma jiġi jaqbad niddaħ meta nisma xi ambientalisti li jgħidu li minn banda qed nużawwis eh, fuels fossili Unbat kien u l-iktar ġielet bil-qawwi kontra l-enerġija nukleari. Nitnixxa fie meta nisma ċerti affarijiet, sinjuri. Kollege für Ihre Meinung. Grazzi ħafna għal dik l-opinjoni. il-toqba fis-saf tal-ozonju ċkienet għaliex dawk is-sustanzi li kienu qegħdin jaqirdu s-saf tal-ozonju m'għadhomx jintużaw daqshekk. Forsi aħna nistaw innaqsu il-bidla fil-klima jekk aħna nieqfu nużaw dak is-sustanzi illi qegħdin jipproduċu is-CO2 imma il-komunità ta' xjenzjati provatilna illi dan huwa minnu fil-fatt mhijiex ħrafa jew teorija. Grazzi ħafna. Mux rari waqt il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet Ewropej l-elettori għamlu li mistoqsijiet fuq il-blog li għandi fuq l-internet u għamlu l-mistoqsijiet dwar il-panel li jaħdem fuq il-klima li jajdu li l-kritika li jamlu huma il-Parlament Ewropew ma jagħtix kasu. Hemm pożizzjoni komuni fost il-politiċi u riċerkaturi fid-dinja u fil-leġislatura li għaddiet stidinna rappreżentanti tal-panel tal-ġnus u dal klima u l-om ħafna mistoqsijiet u ksibna u koll tweġibiet li ta' min wieħed joqgħod fuqhom u dettaljati ħafna u jiena nirrakkomanda li namlu l-istess. Ejjew namlu l-mistoqsijiet xirqa sabiex ikonna il-tweġibiet xirqa hemm ċertu konsensus li il-bidliet fil-klima eh, qed isiru danna mhux biss xienza xjenza tajdu imma jekk wieħed ħares madwaru jekk għandu sens komun jista' jara bajnejh li dan huwa minnu. il-bidla fil-klima eh, twassal biex ikun hemm nixfa jew inkella arar f'ċerti partijiet tad dinja dawn huma affarijiet li narawhom ta' kuljum. Jidir li li ħaġa pjuttost stramba li x-xjenza tajdinna ċerti affarijiet u aħna ma jirnexxinniex norbtu dak li tajdinna x-xjenza ma dak li naraw bajnejna fir-realtà ta' kuljum. Jekk l-ambizzjoni tagħna se tkun limitata għal 25 fil-mija, anki jekk nafu diġà illi dan se jagħtina biss eh, possibilità ta' 50% biex aħna innaqsu il-bidla fil-klima jidher li li dan huwa skandlu. Aħna rridu għalmenu nimmiraw biex nilħu l-40%. Zgur irrid ikun ambizzjonijiet ikbar. U mhux inħallu lil min jikkonvinċina eh, eh, biex naslu għal xi tip ta' kompromess u innaqsu il-miri tagħna Ovvjament jiena naqbel li għandu jkollna eh, għanijiet iktar ambizjużi, però naqbel ukoll ma' dokument tal-Parlament. Jekk f'Copenhagen aħna rridu naslu għal ftehim, irridu wkoll naddattaw il-miri tagħna ma' dawk illi eh, juruna l-istudji xjentifiċi l-iktar reċenti. Eh, sem tal-esperti fin negozjat tkun ħaġa xirqa sabiex eh, nkunu nafu eżattament x'inhuma l benefiċċji għal dawk li huma fuq il-marġini ta' din is-sitwazzjoni. Dan l-aspett forsi nistgħu nikbuh b'mod aħjar fid-dokument tagħna. Nafu li hemm konsensus qawwi fost eh, il-komunità xjentifika li din il-problema tal-bidla fil-klima hija serja, nafu wkoll li jistgħu jkun hemm ukoll benefiċċji kbar ekonomiċi jekk aħna nieħdu l-azzjoni meħtieġa fil-ħin. Fil jekk aħna fl-Ewropa nieħdu din l-opportunità nistgħu ngawdu minna u kunu vera allura mela torox jekk jekk inkomplu web rasna. Iva, hemm opinjonijiet konfliġġenti. Aħna ma nistawx nissimaw lil dawk li qed jgħidulna eh, biex imbaxxu l-miri tagħna għax jaqblilna hekk. Irridu nisimgħu wkoll mix-xjenzjati li jafu wkoll x'inhu ma jgħidu. Sur President, grazzi bħala membru ġdid ikolli nisqar illi jiena naqra imbezza minn dak illi smajt jingħata għawġew et nara ġabra ta' nies illi minn banda hija xettika ħafna li tmur kontra dak li qed tgħidilna xjenza u mbagħad oħrajn illi jmorru fid-direzzjoni l-oħra illi jemnu kollox. Dak li huwa aħna hawnhekk mhux sens komun għandna bżonn imma spiritu ta' ta' kritika sens komun jurina li l-affarijiet sejrin ħażin imma jena rrit infakkar illi il-sens komun jgħidilna li id-dinja hija ċatta għax meta ħarsu lejha ċatta naraw aħna ma dan ma jfisser xejn u xejn għax xjentifikament nafu li dan mhux minnu anki minn ċerti affarijiet maqtuwajn kompletament mir realtà li smajt jingħatu hawnhekk. Kien hawn xi li eh, propona li naqsu il-sijat tax-xogħol ta' ħidma ta' kuljum biex innaqsu il-tibdil fil-klima. Għajdu li naqra eh, kif kif jistaw jamlu sens dawn l-affarijiet. Ngħidu jekk nagħtu iktar antibiotiċi li kulħadd fid-dinja mela eh, innaqsu il- il-mart imma l l-antibiotiċi irdu n-nies jekk irdu n-nies ma jkunx hemm iktar eh, attività industrijali u mbagħad ma jkunx hemm iktar tniġġis Daw l-affarijiet qegħdin ngħidu hawn ġew sinjuri. Kumment ġenerali u ma terba iktar immirati, aħna ma nistawx niddeċiedu f'riżoluzzjoni li nerġaw immorru lura fuq impenji li ħadna qabel fil-pakket tal-enerġija u l-klima li ġi adottat fi 17 ta' Deċembru li għadda, konna deċidejna fuq ċertu miri wara dibattitu politiku demokratiku u fir riżoluzzjoni qed najdu wista 40% ma nafx minn fejn ħareġ. Imma għalfejn jista' jkun ukoll 40%, 50%, imma jekk dan huwa frott ta' eh, provi xjentifiċi u mbagħad frott ukoll ta' diskussjoni u dibattitu politiku. Ir-riżoluzzjoni m'għandix tkun għodda biex tħott dak li diġa bnejna. Il-punt numru 2 meta qegħdin ngħidu illi li rridu nitolbu l-ekonomiji enerġenti biex jirrispettaw l-impenji tagħhom u anke jekk ma jkunux daqshekk impenji qawwijin, imma t tlet pajjiżi li qegħdin insemmu ċina, l-Indja u l-Brażil huma t tlet pajjiżi li huma l-iktar kontra u li se irdu l-ekonomija Ewropea. Naħseb illi fil-punt numru 2 irqem bżonn ta' emenda il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw irridu ngħinuhom imma dawk ma rridux ngħinu lil dawk illi se jgħinu biex tinqeret l-ekonomija Ewropea. Iċ-Ċina u l-Indja ma jridux issa jkollhom mela miri għal ġid tal-ambjent li huma iktar baxxi u iktar faċli wieħed jilħoqhom minn tagħna. Il-lan tagħna li ftemna fuq kien ta' 20% u mhux 40% jiġifieri jew eh, nkunu koerenti ċerti eh, punti li semmew minn min minnkom ma sibtux jiena fil-dokumentana, forse ma qrajtux sew, dwar il-protezzjoni fuq il-frontieri tagħna l-industrija tana. Għalek tagħna. Għalhekk hemm bżonn illi aħna niffissaw eh, miri ambjentali hija ideja tajba ma rridux inkunu kompetituri u nimponu l-istess pis li qed nimponu fuq nfusna fuq pajjiżi illi ma jifilħux il-pis li nifilħu aħna sabiex aħna nkunu nistaw mbagħad nikkompensaw ukoll għal kompetizzjoni li tkun żlejali. Mbagħad il-kontribut kollettiv tal-Unjoni Ewropea ma jistax ikun eh, inqas minn 30 miljun kull sena, ma nafx hekk se jkun 30, 40 jew 50 miljun. Eh, ma, ma jimportax kemm se jkun dan l-ammont imma x'se nagħmlu bihom il-kwistjoni nistaw najdu illi 30 miljon euro, pero dawn 30 miljon ikun kemm ikun l-ammont irridu nużawhom sew dawn il-flus. Grazzi. Euh, Grazzi ħafna ziz kollegi. Mux, ma nsibx li għandek raġun f'dak li jett, jekk tħares li l-premessa de, dwar deċiżjonijiet li ħajtieħdu mill-Kunsill Ewropew dwar din iċ-ċifra inti semmejtu 20% li għandha tintlaħaq sas-sena 2020 u jekk aħna fil-fatt nilħu ftehim f'Copenhagen u bat l-Unjoni Ewropea ħatamel tagħmel pass ikbar u l-mira ħażida għal 30%. Inti qed tirreferi għal paragrafu 3 fej hawnhekk sempliċement qegħdin nirreferu għal dak li ntqal hawnhekk fil-Kumitat tal-Klima ġifieri semmejna l-perċentwal ta' b 25 u 40%. Aħna qegħdin ngħidu sempliċement għawek f'dan il paragraf li dan huwa l-qasam li aħna għandna naħdmu fuqha fil-pajjiżi industrializzati. Jiena xtaqt li niċċara dan il-punt wara li jintijet semmej din il-ċifra ta' 40%. Issa Sinjor McEvan. Grazzi ħafna, Sur President, l għannet nixtieq ngħid lill-kollega Taljan nitkellem fuq il- fuq l-ozonju forsi nista' nibatlek xi ftit informazzjoni fuq il-ftehim internazzjonali sabiex insolvu problema tal-ozonju. Fil-fatt dan il-ftehim solva ħafna problemi u dan huwa eżattament dak li aħna din nippruvaw nagħmlu permezz Eh, anke fil-qasam tal-emissjonijiet tal-karbonju aħna din nippruvaw fil-fatt insibu soluzzjoni għal tal-informazzjoni li tawna x-xjentisti. Jiena naħseb ukoll li anke l kollega li għadu kemm tkellem aħna m'hemmx fejn nerġurnalizzaw il-provi xjentifiki u nerġurnalizzaw deċiżjonijiet li diġà ttieħdu. Jiena naħseb li f'Copenhagen il-kwistjoni prinċipali ħatkun illi nippruvaw nħeġġu l-pajjiżi kollha sabiex jiftehmu fuq xi ħaġa li aħna diġà ħadna mpenn għalija u l-element prinċipali ħajkun li jekk il-pajjiżi ħajaslu Copenhagen b'offerta kredibbli. Din l-offerta kredibbli għandha tista' tkun tradotta f'pakketta ta' miżuri li jista' jkun implementata aħna fl-Unjoni Ewropea. Fassalna l-offerta tagħna u domna sena siħa sabiex fil-fatt infasslu l-pakkett tal-bidla tal-klima u dan il-pakkett jgħid li aħna ħanieħdu pen li naqsu b'20 u 30% jekk nilħu ftehim internazzjonali jiena naħseb li ħajkun tajjeb li naslu sa 30% però jkun diffiċli ħafna diġà qed nisimgħu fil-Kunsill illi qegħdin jippruvaw jissuġġerixxu sabiex nerġgħu morru lura l-perċentwal ta' 20%. Jiena naħseb illi pala minimu għanna nissuġġerixxu 30% u għanna nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi f'Copenhagen. Aħna għanna u koll pakket tagħna, għanna l-offerta tagħna, ma nistgħux noqogħdu nerġgħu niftħu affarijiet li diġà konna ftemna dwar il-pakket ta' Copenhagen u id-data eh, iktar importanti hija l-Kunsill ħajsir fl-aħħar ta' Ottubru minħabba li dak illi aħna qed niddiskutu anke dwar il-lat finanzjarju għajkun jiddependi fuq il-fatt jekk hux ħajn tilħaq ftehim f'Copenhagen jew le. Il-Kummissjoni poġġiet pakkett fuq il-mejda tan-negozjati il-Kummissarju il-President ukoll Barroso marru stess biex jaffru dan il-pakket, aħna nafu li qed ninsabu f'mument diffiċli bħalissa nafu l-pajjiżi tagħna kollha dejjem problemi, però sakemm aħna ma jkollniex pakket kredibbli żgur il m'għandniex ħan nikkonvinċu lil pajjiżi oħrajn sabiex jieħdu impenn ukoll u jekk il-pajjiżi kollha l-oħrajn ma jiftemux maħna ma jieħdux impenn dawn l-emissjonijiet ma jistgħux jitnaqsu. Jekk aħna nilħu lan tagħna però ċina u l-Brażil pajjiżi l-oħra ma jagħmlu xejn żgur li maħniex ħanilħu dan lan li eh, li nevitaw it-tnaqqis it-tiżdid anzi ta' żewġ gradi Celsius. Nafu li l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti f'dan f'din f'din-ġilda kontra bidla tal-klima, ħna rridu naraw ukoll li l-finanzi illi huma għad-dispożizzjoni huma jistaw jizdidu ma dak li diġa jgħat għad dispozizjoni tagħna dan huma l-flus li jiena wednikom fi Glen Eagles let ilu u dan huma l-flus. Jiena naħseb li jekk ma nkunux kredibbli aħna rridu fil-fatt nkopri xorta 11% fil-mija tal-għajnuna l-iżvilupp. Rridu niskuraw ukoll li dawn il-finanzi aħna nistgħu nikkalkulawhom tajjeb jistaw ikunu ċifri tajbin u xirqa u ġifiri aħna rridu naħdmu ħafna iktar fuq il-mekkanizmu sabiex inqasmu daw il-fondi u jiena ma tantx ġobni il-mekkanizmu bilaterali li kellna u nafu li l-istati membri xorta waħda mhux qed iżommu dawn l-impenni li draħadu ġifiri rridu niftehmu fuq mekkanizmu sabiex inqasmu daw il fluss kif suppost u kif nixxira. Jiena naħseb li hemm bżonn f f'moħħna dak li fuq il-mejda ta' diskussjoni f-Kopenhagen Huwa l-Parlament li rrit sempliċement jitkellem fuq ftit punti prinċipali, aħna rridu nifukaw fuq hekk, dawk il-punti li ħajkun diskussi f-Kopenhagen u aħna rridu fil-fatt nres ftit punti għamlenin dwar dak li għandu jkun diskuss f-Kopenhagen. hemm punti oħrajn, deforestation, bosta punti li huma marbuta ma dan is-suġġett, però jiena naħseb li l-aħjar li nżommu mal-punti ewlenin. U anke kif qal il-President il-Kongress Amerikan beda id-diskussjoni dwar il- l-ETS, però anka rajt fil-gazzetta l-Financial Times jiena li hemm kumpaniji kbar multinazzjonali li qegħdin jappoġġaw lill-Istati Uniti u anka il-Chamber of Commerce din kontra. Jina nixtieq illi nejt proset il-daw kolla li jett jappoġġaw il-politika tal-Istati Uniti u intom tafu kif nafien illi leġislazzjoni kif suppost u ċertezza hija l-iktar garanzija eh, tajba għal ċertezza anka fil-ġejjini jekk ma nistawx ma nistawx aħna nilqu l-anijiet. Għalissa żgur li maħniex ħanamlu xej tajjeb għal kumpaniji tagħna fil-ġejn ġifri jekk jogħġobkom hija nifukaw fuq l-iktar punti ewlenin li għandna fuq il-mejda tan-negozjati f'Kopenhagen. Grazzi. Jena Sur President, ma rridx propju nitkellem, imma Najdilkom il-verità. Peress jena qed norbot ħafna fuq diskussjoni ta' Copenhagen u llum indunajt iktar minn qatt qabel. Il-President jinterrompi lil kellim Kont qed ngħid, Sur President, illi jiena llum ma kontx se nitkellem. Imma mbagħad iddeċidejt illi nagħmel il-kontribut tiegħi u fid-daw ta' dak illi ntqal hawnhekk tal għodu Jiena Eh, ovvjament, eh, qed nittama li se jkun hemm riżultati tajbin f'Copenhagen. F'Copenhagen irridu nippreżentaw id-dokument illi diskutejna hawnhekk illum li fl-opinjoni tiegħi fi ħafna aspetti pożittivi forsi ma qrajniex tajjeb biżejjed għaliex eh, hemm eh, użu ta' terminoloġija li hija xi ftit teknika eh, li jużaw iktar l-esperti milli forsi nies bħalna fil-Parlament Ewropew nistgħu nifmuwa. Ikolli ngħid li fl-esperienza twila illi jiena għandi bħala responsabbli għall agrikoltura fir reġjun tiegħi u d-deforestazzjoni jiena rajt bidla kbira f'dak li jirrigwarda desertifikazzjoni u mhux il- il-siġar illi reġaw ġew eh, imħawla il-programma l-izvilupp rurali jagħti għajnuna bis eh, biss lill-kumpaniji eh, possibilità ta' għajnuna għall-enerġija li t-ġeddet. Il-tħassib dwar il-kompetizzjoni zlejali eh, naħseb illi il diskussjoni f'Copenhagen għandha tajt illi hemm il-possibilità li ċerti pajjiżi li qed jiżviluppaw il ċina l-Indja, il-oħrajn Iva, jeżisti il-riskju illi dawn jistaw ikunu kompetitturi zlejali gbar fir-rigward ta' ċerti kumpaniji u industriji u naħseb li da diġa qed jiġri. Jiena irrid najt lill president jekk hemm xi riċerka għaddejja eh, fuq dan dan l-affarijiet jekk dan qiegħed jiġri u għapropju għaliex dawk it-territorji u għandhom huma deċidew illi uh, se jkunu l kompetituri tagħna. Iva, din hija xi ħaġa li tikkawża tħassib, jiena kont diġà mħasseb u llum wara li smajt dak l smajt hawnhekk Eh, ikkonfermajt it-ħassib tiegħi. Nieqaf hawnhekk. U intenni dak illi hija taħassibni, li ħassib tħassibni ħafna il-kompetizzjoni żlejali. Grazzi. Grazzi ħafna u bekk aħna nistgħu ngħidu li temmejna dan id-dibattitu Interessanti ħafna smajna l-opinjonijiet differenti ta' deputati ta' din il-Kamra. Il-konferenza ta' Copenhagen daqt ħassir immexxija mill-ġnus maquda l l-naqsu l-emissjonijiet tal-gas b'effett serra U aħna naturalment minn tal-Unjoni Ewropea nixtiequ nagħmlu l-kontribut tagħna u nixtiequ wkoll inħeġġu l-ħadd ieħor sabiex jagħmel l-istess bħalna. Naturalment aħna bħala l-Ewropa waħedna ma nistgħux nagħmlu l-klima stabbli, għandna bżonn il-parteċipazzjoni tal-komunikazzjoni internazzjonali kollha. Id-deadline għall-emendija fis-6 ta' Ottubru sal-ewwel Ottubru anzi ġifieri sada flaxija kieġobkom ibatuhom ħalli dawn l-emendi jistgħu jkunu tradotti. Għada sa sitta kieġobkom. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa punt li għandu x'jaqsam ma' dak li għadna kemm iddiskutejna. Aħna nixtiequ li jkollna mistoqsija orali li qed titressaq lill-Kummissjoni u oħra identika lill-Kunsill. Mbagħad ħajkunna diskussjoni fil-plenarju u nisperaw innadottaw il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni tagħna. Għandkom id-dokument disponibbli ehm, bil-lingwi kollha se nixtieq insaqsikom jekk hemm xi ħadd li xi jitkellem. Iva, Dan jaqbel ma dak li intqal dwar ir-riżoluzzjoni l-aħħar paragrafu il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar li qed jipproponi dan il-limitu ta' 25 sa 40% aħna votajna fuq il-pakket tal-enerġija u l-klima dawk li kienu hawnhekk fil-parlament jafu kemm batejna kemm konna inkwetati li maħni s nirnexxu fuq dan il-pakket li kien jiffissa l-ambizzjonijiet tagħna l-impenji tagħna għall konferenza ta' Copenhagen eh, inqas minn 25% eh, minn issa sa l-20 is-sena 2020 jew iktar jekk jirnexxielna ħafna fil-grupp tagħna ma jistgħux jaċċettaw issa dan. Aħna rridu illi jiġi rispettat l-impenn illi aħna ħadna fil-pakket tal-klima u l-ambjent. Dan wara kollox adottajnieh disa xurilu. Merci. Um... Ich höre, dass im Klimapaket äh, diese. Grazzi. Jina għet nisma li dawlanijiet äh, ippjanati fit-tul u ma msemmija diġa fil-pakket tal-klima. Aħna ħadna mpenn l-perċentwal ta' 20% u 30% jekk il ftim jintlaqa f'Kopenhagen. Ġviri, dawn huma l-fatti, però aħna wkoll deċiżjoni tal-Kunsill illi għanda fija dawn il-pjanijiet u għanijiet oħrajn. Sas-sena 2050 il-perċentwal ħajitla l-80% l-pajjiż industrializzati ma naħsibx. Eh, nistax nifhem għalfejn ma nistax nistaqsu din mistoqsija l-Kummissjoni l-Kunsill. Grazzi ħafna iva jiena nixtieq illi nissuġġerixi xi ħaġa sabiex insolvu din il-problema. Naħseb illi il-perċentwal ta' bejn 25 u 40 fil-mija dan dejjem kien appoġġjat minnaħa tal-Parlament Ewropew u minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dan il-ftehim huwa kien diġà konkluż, però hemm xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu wkoll f'dan il-kumitat ġifieri jekk aħna mmorru lil minn dawn il-perċentwali jekk aħna inneħħu l-kliem il-klim the high end of the jekk nkunu nistgħu nżommu il dan il-klim kif inhu mbagħad naħseb li jkun ħafna ħjar il-paragrafu jiena naħseb illi hemm min jemmen illi l-anijiet tagħna għandhom ikunu Olin kemm jista' jkun. Linda Kerxba, kif manna ma nħawdux l-affarijiet minħabba li huwa veru li Is-sena li għaddit aħna ftemna fil-pakket leġislattiv perċentwal bej 20-30%, pero aħna għek għedin nitkellmu fuq affarijiet li il-panel internazzjonali għallu li hemm bżonn. Għana din nirrepetu fatt li diġa intqal kien missuq minna ta' xjentisti. Ġifiri jekk aħna qegħdin ngħidu illi l-20% mhuwiex sa' sabiex verament aħna nil t-target tagħna ta' żewġ gradi Celsius, jiena naħseb illi iva 20% għandu jkun minimu. Iva dawn huma fatti illi kienu diġa mistarġa fil-rapport u jina nishtiq l-kollegi ma jgħodux ħawdu l-fatti iva aħna konna ftemna bejnietna bej 20-30% pero din hija xi ħaġa kompletament differenti. Ningrazzjak. Iva xtaqt nitċara biss li il-perċentwal ta' bejn 25 u 40% għal pajjiż industrializzati kollha japplika. Din tinsab fir-rapport tal-IPCC, din dan ir-rapport kien adottat f'Bali u f'Marzu il-Parlament tagħna adotta wkoll illi aħna ħanippruvaw kemm jista' jkun naqorbu lejn l-40% dan kien adottat dan il-perċentwal Awek minn dan il-parlament għal pajizi industrializzati, un-bat għall-Europa għanna dan il-lan ta' bej 20-30%, pero din din il perċentual ta' bej 25 u 40% kienet adottata f'Bali mill-Parlament Ewropew u kol ġifri għawek sempliciment qed nerġgħu nisqarru dak li diġà kien miftijem u nisqar anka f'ibnat oħra. Sur President, eh, nishtiq eh, morlura għad dokumenti li tqassamt rritnajt illi minn 91% ta' ċittadini tagħna jqisu li rridu ngħidu jew 25 sa 40% jew iktar 28 jgħidu li rridu nagħmlu iktar minn 40% u 62% jgħidu li il-miri tagħna rridu jkunu bej 25-40% dawn huma ċittadini eh, tal-pajjiżi industrializzati. Aħna nifmu r-raġunamenti tal-industrija ta ma rridux nkunu boloħ imma hemm fatti eh, xjentifiċi u, u uh, dak li qed jistennew minna ċittadini tagħna u l-opinjoni pubblika. Io mi rendo conto che qualche collega Nifem illi għaw xi kollegi li qegħdin ħaltu x-xewqat tagħhom mar-realtà tal-fatti. Għalhekk meta jitkelmu eh, jitkellmu dwar eh, opinjonijiet xjentifiċi ikunu qegħdin jgħidu ma jkunx qed jgħidu affarijiet li jkunu veri jekk wieħed jqis eh, x'jagħmlu xjenzjati ħafna minnhom jikbu dak li jgħidulhom xi ħadd jgħidilhom jikdbu u ċertu opinjonijiet jistaw ikunu konfliġenti u mqablin ma eh, opinjonijiet fuq l-istess suġġett li huma eżattament opposti. Għalhekk hemm bżonn li nsibu bilanċ. U nżommuh dan il-bilanċ. Perċentwali ta' l-20 fil-mija illi aħna eh, diġa eh, domna ħafna ninnegozjaw fuqu u li biex wasanna batejna ħafna ma rridux neżaġeraw billi noqogħdu nżidu dan il-perċentwal biex inxejnu dak il-ftejim politiku illi wasalna liħ jidilli li ma tantx hija idea tajba mill-perspettiva tiegħi naħseb illi għandna niqfu fuq dak il-perċentwali il li il-Parlament qabel fuqu qabel jiena la jiena industrialist u laqas eh, jiena parti minn xi lobby industrijala irridu biss nirrispettaw ftehim politiku illi eh, wasanna li hawnhekk fil-Parlament sena ilu. Katrin um, Suje. Katrin Suje kjoġba. Si. Grazzi. Kumment wieħed aħna rridu nissagrifikaw l-ekonomiji tagħna fuq l-altar ta' dan l-40 fil-mija Jiena nagħmel parti mill minn dak li segwu s-Sur Ġivan illi għanna il-xorti illi nejxu fuq pjaneta li tgħix illi tiġġenera istess eh, ċertu tniġġis din il- il eh, eh, għalfejn il-Grenlandja tissejjaħ Grenlandja. Eh, jekk il-Greenlandja terġa ssir ħadra, eh, naħseb jiena mhux se tkun xi dramma kbira għall-umanità u xek, mhux se tkun xi ħasra jew diżastru. Tajja hemm żewġ kelli oħra li xi jitkellmu. Sur Balza l-ewwel. Iva, grazzi ħan nitkellem fil-qosor ħafna jiena naħseb li l-ewwel qed għandna nieħdu deċiżjoni u niftemu. Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mistoqsija orali li ħan indirizzaw l konsell aħna din nibbażaw rwieħna fuq fatti xjentifiċi u nkella fuq l-opinjonijiet, fuq l-istarġ tal-opinjonijiet. Jiena naħseb li jekk il-popolazzjoni t-deċidi fuq eh, kwestjoni u huma ma jkollhomx l-informazzjoni li għandhom bżonn sabiex jieħdu din id-deċiżjoni, forsi ma tkunx daqshekk riżultat, ma jkunx daqshekk riżultat tajb, aħna rridu niftemu x'għan appoġġaw 15-25, 25 sa 40, x'inhuwa il-perċentwal li aħna poġġaw. Is-soltu aħna nippruvaw noqogħdu nżommu fin-nofs u Iva, ma noqdux niftemu fuq il-fatt li Iva għandna bżonn 40% u allura ħanibqgħu ninsistu fuq hekk. Jiena naħseb li l-opinjonijiet tan nies m'għandhomx jittieħdu bħala bażi meta aħna nislu biex nieħdu deċiżjoni. Sur Sejver. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq eh, nressaq dan il-ħsieb. Jina nasib li meta aħna formulajna dil-mistoqsija, aħna maħnix naħsbu biss fuq il-fat li hemm konsil xjentifiku li fil-fatt prepara din il-mistoqsija hemm ħafna u ħafna nuqqas ta' ċertezza li huwa marbut ma' dan u dan huwa l-każ ukoll kull meta jkollok stimi u fil-rapport ta' evalwazzjoni hemm miktub li dan huwa li dak li jista' jkun jiġri, però dawn huma fatti li jistgħu jiġru fil-ġejjieni. Aħna din nitkellmu fuq modelli tal-computers u anka li qed jippruvaw jagħmlu stimi tal-ġejjieni din hija sempliċiment eh, tbassir tal-ġej x'jista' jiġri fil-ġejjieni. U anka dak li qal Sir Peter Liza fuq dan il-pont jew aħna immexxu l-qoddim, naħseb l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu għal immexxu l-qoddim il-pakkett li aħna ftemna dwaru. Grazzi ħafna jina ħajkolli ngħid li jiena ma xtaqx nitkellem f'dan id-dibattitu, però xtaqt l-ewwel net nisma' l-opinjonijiet tal-kollegi. Ma nafx hija sitwazzjoni fil-pajjiżi tagħkom, però fil-Pallonja kien verament diffiċli illi aħna nżommu ma dan il-perċentwal ta' 20% l-pajjiż tagħna għadu qed jipprova jqum fuq sarajh. Huwa diffiċli ħafna l-pajjiżi bħal Polonja illi ma tantx għandna aħna industriji żviluppati illi nirħu dan il-lan fuq biċċa karta inti tista' tikteb anke 80% jew 100% kif qalu xi ftit mill-kollegi, però jiena naħseb illi għanna nżommu għajnejna miftuħin, nkunu realistiċi. U nippruvaw nejnu l-industrija tagħna minħabba li jekk aħna nistabilixxu perċentwali li joqorbu iktar lej l-40 fil-mija żgur li l-kumpaniji tagħna ħajżarmaw jaqbdu jmorru l-Afrika fejn huma m'għandhomx daw il-problemi daw ir-restrizzjonijiet. Jiena naħseb illi għanna nieħdu deċiżjoni ibbilanċata li tista' fil-fatt timmira għal żvilupp sostenibbli aħna m'għandniex nikbu affarijiet fuq fid-dokumenti tagħna li qatt ma nistgħu nilħu. Grazzi ħafna però jiena naħseb li xorta importanti li aħna naqraw dan id-dokument u anka dawn kienu affarijiet li kienu diskussi fil-Kumitat dwar il-pakket tal-klima. U anka nafu li xjentisti tagħna huma wkoll parteċipi f'din id-diskussjoni huma aħna konna ftemna li din perċentwal ta' bej 25 u 40% ħat applika għal pajjiżi industrijali. Dan huwa l-punt prinċipali ta' din is-sentenza fil-fatt. U hija mistoqsija li għanna għan saqsu l-Konsul Kommissjoni għan saqsu għam xħajġri x'jista' jsir sabiex aħna naslu ktar viċin ta' dak illi eh, qed jgħidu lna xjentisti aħna nafu li ċertu pajjiż individwali pal Polonja għandhom problemi tagħhom. Però aħna qegħdin nippruvaw noqorbu iktar lejn dawk li qed jgħidu xjentisti. Jekk aħna ma nagħmlux ix-xjentisti tagħna li min irridu nagħmlu lil papa lil min. Dalai Lama ma nafx jiena, ġifieri aħna bil-fors irridu nistriħu xi daqsxejn fuq ix-xjentisti tagħna li jagħmlu ħafna riċerka. Jiena ma naħsibx li dawn il-fatti tax-xjentisti mhumiex veri. Jista' jkun hemm għandu din l-opinjoni, però Jena naħseb li għanna għom tajjeb għanna l-sur Liza u kolli jixtieq jitkellem għanna s-nira Weisberger u s-Sur Harry Jongensen. Grazzi ħafna, Sur President, jena naħseb li għandek raġun. Jekk inti tħares li klim ta' din mistoqsija, ra li huwa mfassar tal mod li qed jitkellem fuq eh, eh, perċentwal joqrob iktar lejn l-40 fil-mija Però dan il-perċentwal ta' bejn 25% u 40% għana din referu għal l-eżerċizzju ta' valwazzjoni. Jiena fil-fatt nista' insegwi l-argumenti li għamlu l-istati membri l-oħrajn u forsi hemm bżonn li inneħu din il-parti tas-sentenza fejn hemm miktub at the higher end of the range. Jiena naħseb illi aħna għandna niżguraw li għandna l-kondizzjonijiet stabiliti illi l-Istati membri kif ukoll l-Istati Uniti u l ċina għandhom bżonn ħalli bekk huma wkoll ikunu jistgħu jieħdu impenn ħalli aħna nżidu dan din il-mira li aħna stabilixxejna sabiex innaqsu l-emissjonijiet, però aħna qegħdin waħidna bħala pajjiż industrijali aħna żgur li maħniex ħanilħu dawn l-anijiet. U eh, Iva, nistaw innaqsu din il-bidla ta' klima pero anka l-pajjiżi l-oħrajn iridu jagħmlu sforz sabiex nippruvaw inwaqfu dan il-fenomenu tal-bidla tal-klima. U jiena naħseb li din tirreferi għal proposta ta' kompromess tiegħi wkoll ġifieri li aħna nagħmlu dan pass wara pass, b'mod gradwali, u ngħidu li l-pajjiżi industrijali li huma kbar ħafna jistgħu jappruvaw jilqu l-ola personal possibbli mbagħad l-oħrajn jippruvaw jimxu warajhom. Grazzi ħafna nistantikom manka storja nistan anka noqot nireferi għalla storja u nidilkom għalfejn Greenland għanda l-isem Greenland, mux għax kien pajis fejn kien hemm ħafna ħdura. Pero jekk hemm xi kollega li huwa interessat dwar din l-istorja tal dan il-pajjiż jiena nista' ngħidilu meta nkunu bejnietna jiena naħseb li l-minet jgħid li dan il percentual ta' 40 familja u ambizzjuż iżejjed naħseb illi aħna ilna niddiskutu illi aħna maħniċ ħanetlu fil-rizoluzzjoni u fil-mistoqsijiet sabiex ma nerġawx niftħu diskussjonijiet li diġa kienu konklużi fil-komitat u f'dan il-parlament. Aħna qegħdin nistqarru xi ħaġa hawnhekk sempliċiment illi kienet diġa intqalet bosta drabi f'dan il-parlament u il-kliem illi jinsab hawnhekk fil-fatt huwa eżattament l-istess l-istess kliem illi aħna sibna f'rapporti l-oħrajn fir-roadmap tal-Parlament eh, li kienet appoġġata fil-fatt f'din il-Kamra u dawn il-kliem kien appoġġat bosta drabi. Iva, din hija l-informazzjoni li jien għadni kemm irċivejt ukoll li fil-11 ta' Marzu 2009 fil-fatt fil-riżoluzzjoni tal-Parlament aħna konna ftemna dwar dawn il-klim li jinsabu f'din is-sentenza u din dan rapport kien adottat maġġoranza kbira fil-plenarja. Ġifieri aħna konna diġà urejna x'ħad tkun id-direzzjoni tagħna. Issa, jekk aħna nix imorru lura minħabba l-fatt li aħna ma naħsbux li dan huwa sinjal tajjeb li nistgħu nagħtu minħabba l-opinjoni pubblika issa xarin qabel Copenhagen ma naħsibx li din tkun l-iktar ħaġa li għal nistgħu nagħmlu u żgur ma nkunux konsistenti ma dak li aħna diġà adottajna. Ġifieri iġobkom maqraw din is-sentenza Eh, b'mod tajjeb aħna din nirreferu għal pajjiż industrijali kollha madwar id-dinja u qed nirreferu wkoll għal panel xjentifiku internazzjonali u aħna maħniex qegħdin ngħidu xejn dwar dak li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ehm, bħala impenni fuq livell Ewropew biss. Aħna kellna dibattitu interessanti ħafna, però rridu nibqgħu konsistenti għawek f'dan il-parlament u mux nitbetu minn pozizjoni li diġa ftemna dwar xiftit ċurilu. Jena naħseb li din dan forsi mhuwiex obbligu li jorbot l-Unjoni Ewropea, però l-idea hija li aħna nħeġġu l-istati membri oħra lil pajjiżi oħra anzi madwar id-dinja li niftulhom għajnejhom u ngħidulhom nagħmluha ċara li aħna rridu nagħmlu iktar jekk aħna nieħdu bis-serjetà l-konklużjonijiet tax-xjentisti. Peter Nizek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb illi għal kontrarju dak li ntqal mill-kollegi l-oħrajn naħseb illi Maħnix, maħnix naqsum mill-kreditu tal-Papa li għasta d-Dalaj Lama, pero jina naħseb illi issa jkollna u koll opportunità sabiex nidiskutu dan il-punt mal-IPCC. U dawk il-kollegi kollha li għandhom id-dubju tagħhom dwar dak illi għamel l-IPCC, jekk iġobkom morru attendu din il laqaf f'Novembru aħna jkollna diskussjoni mal-Viċi President tal-IPCC. Issa, dak li intqal minna tal-kollegi dwar l-istrateġija fuq livell Ewropew jiena naħseb li dinja ħaġa tajba ħafna iva veru għandna 20 u jekk għal pajjiż industrijali pala minimu mbagħad jekk nagħmlu sfort żejjed ħajkollna 30% lan jiżdied ta' 30% però hawnhekk aħna għandna perċentwal ta' bejn 25 u 40% u aħna qatt ma' edna illi dan għandu jkun joqrob iktar lejn l-40%. Ejja ħarsu lejn il-Ġapun li huma qalu li ħajkollhom perċentwal ta' 25% u l-Istati Uniti qas biss jistgħu jilħqu lan ta' 25% ġifieri eh, ma naħsibx min jista' jmur lil minn dan il-perċentwal aħna naħsbu li ma naħsbux li huwa tajjeb li aħna fil-fatt ninkludu dan il-perċentwal hawnhekk u aħna ftemna diġa fil-rebbija dwar dan u għedna li ħan niprofaw innaqsu l-emissjonijiet bej 25 40% fil-punt numru 2 u iva dan insibuħ hemmhekk u dan jinsab fil-rizoluzzjoni, pero fil-rapport aħna maħniġa din nejdu li aħna għanna noqorbu kam jista' jkun iktar lejl 40% u aħna rridu nippermettu li nfusna sabiex ikonna biżiet ċans ħalli diskutu dan il-punt illi ġifiri aħna tippruvaw nħeġġu l-pajjiżi sabiex joqorbu iktar lejn l-40%. Mbagħad aħna nkunu nistgħu forsi nippruvaw nikkalmaw daqsxejn dan id-dibattitu nsibu soluzzjoni. Ningrazzjak. Eh, eh, Grazzi, Sur Lise. Inti referejt għal rapport ta' Florence tal-4 ta' marzu kena l-Sinjura Hassi u r-rezoluzzjoni ta' 19 ta' marzu li meta ġimma wara. U qalet li l-emissjonijiet tal-gassijiet tal tal-effett serra għandhom jitnaqsaw jitnaqsu minn 25 sa 40% skont l-IPCC. Għalhekk f'Marzu aħna binna dwar il-ogħgħa l-ogħla pozizjoni, dik hija l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament tal Ewropew. Tajjeb wisq. Nista' ngħid li nistgħu nivvutaw dwar dan jekk m'hemm xi emenda. Nistgħu nivvutaw dwar l-idea li nneħħu ed high end. Naħseb li tkun aktar ġusta madana kollu peress li mawx kulħadd u biex ma nagħtux impressjoni ħażina u folja hemm laqa l-ġimgħa d-dieħla għalhekk nagħmlu l-votazzjoni l-ġimgħa d-dieħla. Rridu nkomplu nkunu konsistenti u mhux naqbżu minn pożizzjoni għall-oħra minn moment tal-liħor. Edin il-res u di bħala domanda miex xaġa li torbot għal-Konsillu għal-Kommissjoni, din biss hija mistoqsija. U għalhekk jina nirrikmanda li naqblu fuq dan. Inkella nistgħu nipposponuha għal ġimgħa d-dieħla jekk tħossu li eh, dan għandu jkun il-każ. Naħseb li s-Sinjura Liza tista' taqbel biex inkunu konsistenti u mhux inkonsistenti. Sur President, jiena tassow naħseb li għanna nipposponu l-votazzjoni. Iżda naħseb ukoll li għanna nivvotaw xi punt jew ieħor. Hemm ħafna punti differenti, ħsibijiet differenti fuq din id-domanda. Il-rapport Florence huwa rapport importanti ferm u għalek naħseb li jekk nistaw impoġġu l-votazzjoni fuq l-agenda għalek jista' jkollna votazzjoni maqsuma jkun hemm riflessjoni iktar ġusta tal-kumitat tagħna. Naħseb li jekk nivvutaw illum flok nipposponuha għandna niftakru li emenda orali, mistaqsija orali, tista' ma tkunx mill minn membru wieħed biss. Iva, tajbwiz. Tistaw topponu emenda iżda mhux votazzjoni maqsuma. Jiena ex president tal-Kumitat tar-Regoli wara kollox. Dawk li huma favur votazzjoni maqsuma fuq il-high end. Dawk favur tal-klim the high end biex innaħħuhom jollu idejhom. Dawk li huma kontra li nħassru dawn il-klim minn dokument. Hemm xi estensjonijiet? Anki Karl Heinz Florence ma setax isalva sitwazzjoni dawk li huma favur bil-klim kif huma biex irasqu għalejn il-Kummissjoni u l-Kunsill jollu idejhom. Kontra, jollu idejhom. Astenzjonijiet? adottata 23 favur 6 kontra. Grazzi ħafna. Naġġorna l-laqa u nistaw komplu mal-Komissarju Vassilju fit-tlieta ta' wara senar.